skont l-artiklu 200 eh, u 98 ta' trattat qed naraw li mem lebda emenda u nitlob is-Sinjura Gabriel naraw tixtieq titkellem. Grazzi ħafna, Sinjura President, l net jiena nixtieq Nirringrazzja il-Shadow Rapporters u s-Sekretarja tal-Bicċa xogħol verament tajba li għamilna fl-imkien. Nixtieq nirringrazzjom għal eh, femissi tawna, nirringrazzja wkoll l-impen tal-Parlament. Għax issa dan l-istrument huwa politiku ħafna, simboliku, dan huwa ovvjament il viza fuq il-viżas u aħna min naħa tagħna tejjem li l-Kummissjoni tibqa' taġġornana fuq il-progress tan-negozjati u naraw eżattament x'inija il-prassi biex dawn il-ftejimiet jidħlu fis-seħ provizorju Jina naħseb li messaċ importanti dan li qed nagħtu hawnhekk u tajjeb li għal-ftejimiet li jmiss u wkoll dim għajni. Għal darba ingrazzja nirringrazzja kulħadd tal-kooperazzjoni veru tajba li kena. Grazzi, Signor Gabriel. Mela, ħanivvutaw b'mod elettroniku, kulħadd lest. Nous allons voter chaque accord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 Il-vot iklowi. Il-vot maluq u dar jaddi. Tieni pajjiż huwa Grenada. Niftaħ il-votazzjoni. Nara il-vot. U kol dan ftejn jaddi. Tilet pajjiż Saint Lucia. Niftaħ il-votazzjoni. Nala il-vot. U kol adottat għanna St. Vincent and the Grenadines, niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. U kol jaddi. Trinity and Tobago, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Kejn jaddi wkoll. Bat imboru Samoa, niftaħ il-vot. Nala il-vot. Jaddi. Immorru għal West Timor, niftaħ il-votazzjoni. nala il-votazzjoni il-ftejim u kol jieġi adottat mbat immorru għal Vanuatu, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa u kol adottat u l-axar pajis il-EAU l-Emirati Arab Uniti niftaħ l-votazzjoni votazzjoni maluqa ukoll dan il-fejjim jiġi adottat. Nifraħ il-Sinjura Gabriel. Kollegi, fil-plenarja, eh, il-vot fil-plenarja ħajsir fil-plenarja ta' Diċembru. Immorru l punt li Presumption d'innocence. Nitkellmu fuq il-presumption tal-innoċenza issa, il-vot, niftaħ il-votazzjoni. Nala il-vot. U dan jaddi wkoll.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 on doit continuer avec l'ordre eh, Kollegi, jankomplu bil-agenda tana issa se nitkellmu fuq il-ftajim dwar kooperazzjoni strateġika dak li għandu x'jaqsam eh, fil-ġlida kontra l-kriminalità serja. Skużawni, rridu inkomplu għadba għana punti fuq l-agenda ftejjim dwar kooperazzjoni strateġika fil-ġlida kontra kriminalità serja u terrorizmu bejn l-UAU u l-EAU e u l-Europol. L-ewwel il-President tal-Kunsill sa tippreżenta il- il dan ix-xogħol tal-Kunsill għandha l xaqsam deċiżjoni eh, li ovvjament eh, l-Europol eh, jiffirma ftejm ta' kooperazzjoni ma' l-EU fuq dan is-suġġett. Iva, grazzi ħafna, Sinjura President fil-qosor ħafna kifet inti il-ftejim li għanna u dimna huwa wieħed strateġiku jiskludi kontra xi wieħed tal-operat data personali, ġifiri din l-edeja hija li jkun hemm iktar kooperazzjoni bejn l-Unjoni u l-UAE fil-qasam tal-kriminalità u terrorizma. Qed nitkellmu biss fuq il bdiet ta' informazzjoni strateġika, ġifiri jeskludi kull informazzjoni personali ġifiri eh, l-expertise, affari ġenerali, informazzjoni strategika u proċeduri ta' inkjesta biex jiġu evitati reati kriminali. Anki ġifiri informazzjoni u għajnuna meta jkun hemm xi inkjesti penali hemm affarijiet li jaqblinna li konna ftejm ta' kooperazzjoni mal-EU, per eżempju fil-frodi fiskali, il-traffikar ta' sigaretti u anki il-falsifikar ta' prodotti, il-ħasil tal-flus. Diġa aħna għanna eh, rappresentant Abu Dhabi, U dan juri li nishtiqu verament aħna nżidu l-kooperazzjoni ma dan il-pajjiż għax huwa pajjiż tant importanti għal kummerċ Għalhekk il-relazzjoni ma' dan il-pajjiżi aħna nifavorixxuhom. xuħom. Musa nitkellmu xejn fuq l-informazzjoni dwar persuni u mal-LAU qed nitkellmu biss fuq eh, eh, ftehim li jidħol fuq il-dak l-affarijiet kollha li għandhom xi mal-finanzi. Grazzi ħafna. Monsieur Bourdin, est-ce que le représentant de l'Europol souhaite prendre la parole aussi? Rappresentant tal-Europol jixtieq forsi jgħid kelmtejn f'dan l-istadju? Miss Sur Neumann. Thank you, Madam Chair. Um, just to... Grazie, Signora President. Nishtiq għal darboħra nisħa fuq dak li qalet is-Signora Borde dan huwa ftehim għall iskambju ta' data mhux personali, ġifiri ftehim strateġiku hekk sejja, il strategiku. strateġiku jekk naslu biex nikonkludu dan il-ftehim, nkunu f'pożizzjoni li nkunu nistgħu e, ikolna stampa ta' l-intelligence iktar għanja, iktar bsaħħita, u li tkun tista' tgħinna partikolarment fil-frodi u anka brabta mal-ħassil ta' flus. Jekk dan il-ftej ma jkollux ma jiġix konkluż, allura dik l-istampa ta' intelligence li aħna nużaw f'dan il-Europol tkun nieqsa, ikolla parti nieqsa, għaliex ma jkollix informazzjoni brabta mal l-Emirati Arab Uniti. U eventualment ikollna nerġgħu nibdew proċess ieħor meta jkun hemm bażi legali ġdida li tkun applikabbli għal l-Europol. Jiġifieri dan il-stejn strateġiku huwa importanti ħafna l raġunijiet operattivi u dan il fame ma jinkludix nfakkarkom il-skambju ta' data personali. Qed nitkellmu fuq eh, ftejim ukoll li japplika bejn sentejn u tliet snin. Nittama li dawn il-punti jitqisu fid-dibattitu li se jkollna issa. Grazzi. Thank you, Mr. Neumann. Metno, grazzi lis sur Neumann. Issa nagħti l-kelma lis Signora Mussolini li hija il rapporter tagħna. Grazzi, Signora President, anka fid-dawl ta' dak li intqal mill-membri tal-Kunsill u anka minnaħa ta' Europol, u importanti li nisqu fuq l-importanza ta' dan il-ftejm li jenu kol nisħaq unajt li huwa ftejm strateġiku biss, jiġifieri mhux operattiv, differenzja sustanzjali ġifiri mem lebda skambju ta' data personali. Nafu illi f'dan il-waqt l-Emirati Arab Uniti huwa pajjiż illi qed jien qed jiżviluppa f'pajjiż li huwa bennina ta' dan it-tip ta' kriminalità. Anka fil- l-1958 kien hemm ftehim brabta ma' din il-kooperazzjoni fil-golf in ġenerali, però dak kien brabta ma' sħubijiet ta' natura kummerċali u teknika. Awek infakarkom illi qed nixtieq nagħmlu dan il-ftehim biex niġġieldu il-ġlieda kontra l-kriminalità li għandax taqsam ukoll mal-ġlieda kontra il-terrorizmu biex ikun hemm hekk skambju ta' informazzjoni bej l-UAE u l-Unjoni Ewropea biex ikun hemm il-parteċipazzjoni f'attività tal-informazzjoni biex ikun sim ta' arfin u anka ta' riżultati tal-istrateġija. Aħna nafu illi attualment għaddejja reviżjoni ta' regolament tal-Europol. Jiġifieri aħna nixtiequ illi fuq dan nesprimu ruħna Palma qal il-rappresentant tal-Europol dan huwa stejm importanti ħafna partikolarment f'dan iż-żmien tan delikat. Grazzi. Merci Madame Mussolini. Grazzi ħafna Sinjura Mussolini, is-Sur Kirchhoff, u mbagħad Sinjura Koma. Uh, thank you, madam. Uh, I just want... Grazzi, Signora President. Xtaqt nejt kelma jew kemtejn fuq dan il-sujġett biex nappoġġa propri dan il-ftejm. L-għol qabel kollox naħseb illi importanti ħafna li narfu il-mod kif qed jimxu l-affarijiet fid-dinja u li huma it-tedidiet li qed naffaċċaw kif qed jiżviluppaw. Il-UAE huwa ċentru kbir ħafna għaċċaqli tal-persuni mhux biss għal jiġri eh, dan iż-żona din iż-żona għandha mhux biss importanza kommerċali, iżda iktar minn hekk hija importanti wkoll għaliex jabdu minna ħafna nies, u għalhekk importanti li aħna niżviluppaw kooperazzjoni ma' dan il-pajjiż U naħseb għalhekk illi dan huwa pass pozittiv ħafna. Barra minn hekk nixtieq niġbed l-attenzjoni illi id-Danimarka, Renju Unit u l-Irlanda ser ikunu qed jipparteċipaw f'din id-deċiżjoni partikolari huma mhux qed e, ġviri jiġifieri huma involuti ħafna f'dan il-proċess u naħseb illi l-esperti li ġew mill-Europol fostna u għek dejjem għalulna li huma favorevoli ħafna ta' dan il-ftejm u dan fl-opinjoni tiegħi huwa importanti ħafna għaliex l-standards għoljien li aħna l-kol kemm aħna nfittxu mal imsieħba tagħna madwar id-dinja jistgħu jiġu żviluppati u jiena naħseb ukoll illi mhux biss jien kuntent b'dan il-ftejm iżda naħseb ukoll illi jipoġġilna qoddimna l-possibilità ta' sejjer ta' possibiltajiet biex nelbu it-tedidiet li jeżistu u huwa wkoll pass pożittiv anka għall unjoni Ewropea. Grazzi ħafna l sur Kirkhope issa l-onorevoli kellem għalli miss. signora Kaufman. Grazzi ħafna, Signora President. kulħadd jaf illi l-Emirati Arab Uniti huwa msieħeb importanti ħafna tagħna fuq dan ilna niddiskutu. Barra minn hekk huwa importanti ħafna wkoll illi nikkoperaw ma' dak il-pajjiż fil-qasam u fil-ġlieda tagħna kontra it-terrorizmu l-kriminalità organizzata. Jien għandu wkoll mistoqsija importanti, mistoqsija ta' prinċipju. partikolarment brabta mal-ftejm dwar il-kooperazzjoni strateġika u operattiva mal-Bosnia Herzegovina. Naħseb tafu illi attualment ninsabu fil-proċess illi napprovaw regolament ġdid tal-Europol u fil-waqt illi illum għanna biss id-dritt illi eh, na nofru l-konsens tana jew le, fil-ġejjin isser ikollna id-dritt ta' għal-kodeċizjoni. Fil-fazi ta' trialogu waqt il-negozjati dwar il-regolament il-ġdid li regola l europol qed insibba diffiċli ħafna nifhem kif eh, qed nżommu u nimxu ma' regoli l-antiki. Għalhekk il-grupp tiegħi jidirlu illi l-iskadenzu l-mod kif qed nipproċedu Eh, huwa bil-mod wisq. Ikolli ninsisti u ngħid illi din il-kustjoni għanna nipposponuha għal meta jkun hemm ir-regolament il-ġdid tal-Europol biex bekk il-Parlament Ewropew ikollu ikun jista' jisema' leħnu wkoll taħt ir-regolament il-ġdid Dan mhux jiġifieri bl-iskop jew lan illi ma nagħmlux xi ftehim, xi ftehmiet mal-UAE jew inkella mal-Bosnia Herzegovina, għalkemm mal-Bosnia Herzegovina l-affarijiet huma xejn differenti. Hemm kollegi oħra li jixtiequ jintervjenu l-emmela is-Sinjura Mussolini. Grazzi, Sinjura President, fl-intervent tiegħi qed li kulħadd jafx qed jiġri fil-trialogu li bħalissa qed ninegozjaw il-bidla fil-regolament. Però wara li smajna anka l rappresentant tal-Europol nafu li anka bħalissa għaddej ftejm mal-Brazil. Ġifieri qed nitkellmu fuq pajjiż delikat ħafna u anka pajjiż li jqarreb li l-nifsu lejn l-Unjoni Ewropea. Għalhekk jiena naħseb li ma nistgħux nitilfu ħin proprju minħabba l-importanza ta' dan il-ftejim eh, l-importanza strateġika fil-fatt ta' dal-ftejim. Għalhekk fl opinjon tiegħi għandna nqisu bir-raqqa jekk nixtiqux inkomplu b'dan il-ftejim jew le, grazzi. Grazzi, Madam Mussolini, ġura perxa kolleg. Grazzi, Sinjura Mussolini, infakkarkom li l-iskadenza hija 19 eh, ta' Novembru sa' nofsinhar u l-emendi għandhom jaslu bl-Inglis biss. Il-punt li jmiss huwa il-ftajim dwar il-kooperazzjoni operazzjonali u strateġika bejn il-Bosnia Herzegovina u l-Europol. Għan nimxu mal-proċedura, eh, l-prezidenza tal-Kunsil ħaj jaġġornana dwar il-deċizjoni dan il-ftejjin bejn il-Bosnija u Europol. Is-sur Borde. Grazzi ħafna, Senjura President Iva, unek qed nitkellmu fuq ftejjim eh, dwar l-operat li mhuwiex bħal dak strateġiku bil-maqlub, ġifri fuq dan se jkun hemm bdil ta' informazzjoni dwar il-persuni. U rridu żommu żewġ perspettivi l-operat li jista' jagħti l-bżonn li jkun hemm bdil ta' informazzjoni fuq il-persuni personali u anki ovvjament il-imbatt tidħol il-protezzjoni ta' din id-data xaħġa ħaġa veru importanti fuq dawn iż-żewġ perspettivi għal kunsil lebda minn dawn iż-żewġ dimensjonija waħda aqwa mill-oħra. Jiġifieri ftehim operazzjonali jista' jiġi firmat meta żewġ elementi huma sodisfaċenti. Jiġifieri meta jkun hemm ukoll il-protezzjoni tad-data fuq ċertu punti tal-operat nix li nix insemmi. Il-pajizi tal-Balkani huma e, eh, misieħba privileġjati fil-ġlida kontra il-reati kriminali. L-istrateġija tal-Europol dejjem turina li għanna bżon ikonna dejjem relazzjoni tajbi ma dawn il-pajjiżi, dawn il-Balkani tal-Punent ħafna drabi jkunu postijiet ta' tranzitu tal-reati kriminali. Kif l-2011 kien hemm mal-Maċedonja, mal-Albanija u il-Montenegro u il fl-2015. dawn il-fenomeni kriminali għal Bosnia għan Ehm, traffikar tal-persuni u anki tal-armi dawn huma prioritajiet tal-Unjoni meta tiġielet kontra kriminalità organizzata. Il-Bosnija hija wkoll ir-rotta ta' transitu tal-immigranti li eh, qed naraw da għalhekk dejjem ikun hemm reati kriminali meta jkun hemm dat tip ta' migrazzjoni ġifri traffikar tal-persuni u il-faċilità li jista' ċertu traffikanti jagħtu l-immigranti. Għalhekk il-Bosnia Erzegovina u koll għal dan il-reġjun tal-Balkani dan il-pajis joħorġu terroristi armati huwa għalhekk tajjeb eh, niftakru wkoll li dan il-pajjiż jissieħeb mal-Europol li mem l-istess ħaġa minnha ma' Slovenja u l-Kroazja qabel issieħbu mal-Unjoni. U dan kollha kienu bċertu suċċess. Kifet qabel li aħna nalqu ftejn bħal dam mal bosnija jiddependi mill-autoritajiet ta' kontrolli eh, tal-Europol ġifiri rapport dettaljat ta' 44 paġna tlesta fl-2013. F'dan ir-rapport insiblu il-dettalji kollha dwar il-Bosnija u xi tkun jrid jagħmel dam il- pajjiż għal protezzjoni tad-dejta anki fil-qasam tal-pulizija. U kien hemm ukoll żjara minn naħat tal-Europol fejn kien hemm eh, ukoll supervizjoni minn naħat tal-Europol. F'Ottubru li għal-protezzjoni tal-data ma kienem lebda problema u għalhekk l-Europol jista' jibda negozjati mal bosnia Din l-opinjoni ġiet ikkonfermata fil konklusjoni tal kunsil Għalhekk il-Kunsill għandu żewġ opinjoni t-tnej pozittivi ġifiri li ġej mill-organu ta' supervizjoni li jirprezentat 28 stat membru imma jekk hemm xi ħadd fil-Parlament Ewropew li għadbaqalu xi dubju fuq din l-opinjoni tajjeb li nkunu nafu għaliex jeżistu dawn id-dubju id-dubji. id dubju id dubji Mela, din dan il-ftajim hija priorità fuq il-livell tal-operat għax se nkunu li se nikkooperaw ħafna ħjar ma' pajjiż li huwa kandidat tal-Unjoni Ewropea u peress li l-entitajiet dwar il rispetu u anki il-protezzjoni tad-data minn Bosnija, aħna nix dan il-ftajim huwa ta' importanza partikolari għal-Kunsil. Grazzi. Euh, le représentant du Europol, M. Neumann, vous avez la parole. Issa, issu Neumann mill-Europa. Grazzi, signor President. Xi punti addizzjonali fuq dan il stejm Kif qal Sur Bordej? Loqsma fejn qed nipretendu iktar kooperazzjoni mal-Bosnia Herzegovina u iktar fluss ta' skambju ta' informazzjoni huwa għapropju dawk li huma l-iktar topiċi migrazzjoni regolari, ġida kontra terrorizmu, traffikar ta' drogi. Bosnia hija pajjiż ta' transitu pajjiż ta' oriġini wkoll sa' ċertu punt. Smetu li konklużjoni ta' dan il-ftehim ġi preċedut minn Evalwazzjoni ta' pozizjoni ta' data dettaljata u robusta li saret mhux biss mill-Europol minn għaliex aħna isna l-situazzjoni legali u morna propju fil-post tal-pajis in kwestjoni mi suġġetta u koll l-opinjoni tal-entità ta' supervizjoni konġunta ta' l-Europol mamlula minn rappresentanti minn 28 stat membru illi kollha kienu tal-opinjoni illi għabbażi situazzjoni tal-protezzjoni tad-data fil bosnia hemm il-possibilità li jkun hemm dan għalftejn ġew ukoll konsultati fuq it-test innifsu sabu illi huwa konformi mal-istandards tagħhom tal-protezzjoni tad-data. Bosnia Herzegovina kif tafu hija pajjiż kandidat u ma tinti tkun qed taħdem ma' programm ma' pajjiż sħubija taħt dan it-tip ta' programm jagħmilha possibbli sabiex eventwalment ikunu jistgħu jingħaqdu mal-parti tal-aki komunitarju li għandu x'jaqsam ma' l-Europol. ġifri anke bin dan l-aspett stejjin mal-Bosnia Herzegovina huwa utli ħafna u nistgħu nużaw ħafna sabiex inkomplu nsaħħu kooperazzjoni. Għalhekk biex nagħlaq nittama li tittieħed inkonsiderazzjoni l-fatt li s salvagwardji tal-protezzjoni tad-data ġew rispettati metikolosament mill-Europol u illi dan huwa xogħol importanti ħafna xuwa il-propju l-parti li hemm nieqsa mix li isir fil bakari tal pulent u l-Europol permessa dan il sejm ikun jista' jagħti appoġġ ukoll il-Bosnia Herzegovina. Grazzi. Grazzi, Sur Najman, issa sur Fontana. Rapporter tagħna, grazzi. Nixtieq Nirringrazzja l-Konsil u l-Europol għalli xie kussir fuq il-ħarsin ta' data personali hija xi ħaġa tas-sewa l-qalbna u mill-istajt nifhem donnu Risoluzzjoni importanti ħafna kif dan rigward u li ġew u ġiet ukoll verifikata l-effiċenza minnaħa tal bosnia propju fuq dan l-aspett, imbagħad forsi eventwalment nistgħu naraw ukoll eżattament xħarġ minn dan l-istudju fuq x'kien ibbażat. Il-koll nafu illi biex ikun hemm ftehim mal bosnia importanti ħafna dan minħabba pożizzjoni strateġika li naraw id-diffikultajiet li għedha l-pajjiż, speċjalment minħabba ċertu aspetti ta' traffikar internazzjonali hemm bżonn ta' ftehim imma xorta jibqa il-fatt dak li semma wkoll aktar kmieni mill-kollega tal-Grupp Soċjalista ġifieri. Ninsabu da xejn hawnhekk f'darna mal-ħajt għax hekk kif ikun hemm ftehim min ħata trialogu propju fuq ukoll li wasal għall europol issa qegħdin situazzjoni fejn rridu napprovaw din il-proposta. U allura ma nistawx nifmu il-kalendarju għax donnu kien hemm xi ħaġa li ma sew għax kif intqal dal-waqt xar ftit ieħor ġifieri ħajkun hemm dan ir-regolament ġdid u llum imbagħad aħna rridu nkunu qegħdin irridu nkunu qegħdin approvaw l-affarijiet skont ukoll nistejn mal-Ewropa li ħajkun hemm dal-waqt. Grazzi. Grazzi, Sur Fontana Assessor di Astemera li kien il-Shadow Rapporteur. Grazzi ħafna sinja. Lil kollegi kolli najdilom li kien il-Rapporteur ta' deċizjoni ta' Kunsill illi ta' appoċ legali attuali l-Europol jina il-Rapporteur ta' regolament Europol. U Wara ħafna xogħol, ħafna kollaborazzjoni mal-kollegi ta' gruppi politiċi l-oħrajn, issa għandna ftehim politiku fuq ir-regolament Ewropol avanzat. Fuq il-bażi ġdida u definittiva il-legali l-Europol. Ħajkonna żewġ dialogi l-ewwel minna u sija u nofs oħra u ieħor il-ġimgħa d-dieħla. Jiena b'art siket rigward tal ftejm li għandu x'jaqsam mal-Emirati Arab għaliex referenza għal ftemiet strateġiċi. U jiena nista' naqbel ma dan iva. Naqbel ma dan għaliex qegħdin nitkellmu dejjem fuq kwistjonijiet strateġiċi. Konvint jiena li tassew hemm bżonn illi kunem dan it-tip ta' ftemit ukoll mal-Bosnia Herzegovina. Nil-kollegi nixtieq ninformhom illi fil-fatt bħalissa l-Europol għandu ftemit strateġiċi mal-Bosnia, mal-Russja, mal-Turkija u mal-Ukrajna. U li bħalissa l-Europol għandu f'kol ftemit operattivi mal-Albanija, mal-Awstralja, mal-Kanada, mal albanija mal mal kanada mal-Kolombja, mal-Macedonia, mal-Islanda, mal-Montenegro, mal-Norveġja, mal-Serbja, mal ma' mal-Liechtenstein, il-Monaco u l-Istati Uniti. l qed jiġi propost issa allura huwa ftehim operattiv. U ftehimiet operativi jeħtieġu wkoll li l-Kunsill permezz ta' Kunsill ta' amministrazzjoni tal-Europol japprova il-rapport dejjem sakemm il-ftehim jirreferi għal ikram il-ħarsin ta' data personali jekk kif il-każ u kif qalu kemm Europol u kemm il-Kunsill. U fl-opinjoni tiegħi allura l-kussirija waħda differenti. Imma huwa rilevanti fl-aħħar mill-aħħar għaliex ir-rilevanti l-fatja differenti għaliex jekk aħna nsegu triq tal kunsel u tal-Europol l-opinjoni tal-Parlament hija sempliċement din opinjoni. Għalhekk dak li jiena nixtieq bħala rapporter u dak li jiena nixtieq sabiex ma nippreġudikaw sabiex ma nkissrux il livello li ta' konsens illi nexxilna nilħu regolament Europol ma' gruppi politiċi oħrajn, dak li nixtieq jienu dak li jixtieq u l-gruppi politiċi li jaħdmu miegħi fuq regolament Europol huwa ili dak kollu li għandu x'jaqsam ma' trattamenti tad-dajta personali ġifieri stemiet operattivi ikunu subordinati għal kodeċizjoni u li kun il-Parlament u l-Konsil li jiddeċidu. Imma jekk nkomplu fit-triq li issa qabduna aħna ħakun għadin neskludu l-Parlament fid deċizjonijiet u nkun għadin biss natu opinjoni minn flok. Fler tal-evalwazzjoni biex niddeterminaw jekk il-Bosnia għandix livello li biżejjed ta' protezzjoni tad-data il fdejm operattiv u strateġiku għandu dispożizzjonijiet fuq l-iskambju tad-data personali. Ma nistawx nevitaw għallura li nitkellmu dwar l-iskambju tal-data personali f'tejm operattiv u strateġiku rċieva avvazzjoni pozittiva mill-autoritajiet ta' kontrolli, ma dak li nixtiequ aħna fil-regolament imur li l-in mill-autorità ta' kontroll, aħna li nixtiequ li kollha fil-regolament huwa illi l-aħħar kelma, il-kelma definitiva tkun ta' Supervizur Ewropew ta' Protezzjoni tad data u mhux l-Awtorità Komuni tal-Kontroll biss weħeda. Il-Kunsil ta' Amministrazzjoni qabel mal tejjim operattiv u strateġiku fit-13 ta' Mejju 2015 il-proċediment fil-Parlament huwa wieħed ta' konsultazzjoni. Sewa kif qedtilkom il-Kunsill ħajjagħmel preżentazzjoni ta' proposta fil-preżenza tal-Europol kif rajna u l-prezentazzjoni ta' l-emendi titissir sa' 19 ta' novembru. Jira naqbel ma' dak li għal sur Fontana naħseb li huwa minnu dak li għal u dak li najt jien huwa li l-regolament Europol ħajkun ftehim politiku probabbilment għal ħabta ta' Diċembru jew Jannar li ngħidilkom huwa li biex nagħtu l-go ahead l ftehim ta' Eh, strategija fejn operattiv nistenna sakemm jiġi approvat il-regolament eh, Europol u sija President permessi li ngħid l-aħħar ħaġa. Jiena sena ilu kont għamilt rapport simili li kien jirreferi għal Brażil għal Messiku, il-Ġorġa u l-Emirati Arabi Arab. U r-riżultat ta' dik il-votazzjoni biex natu aktar protagonizmu l Parlament Ewropew u biex natu nżommu f'maħna regolament Ewropew il-votazzjoni kienet 42 vot kontra u 0 favur. Aħna rridu li kurem ħafna iktar kooperazzjoni mal-Bosnia imma għabbażi ta' bażi legali li tkun ta' regolament. Grazzi ħafna, sur Dias Demera. U qabel ma nagħti l-kollegi l-oħra possibilità li jitkellmu nixtieq nilqa' gruppi mistiedna tagħna mill-Iżvezja mistiedna ta' Sinjura Korazza Bilt li ħajraw kif jaħdem il-Kumitat Libe u għalhekk merħba Sinjuri. Et maintenant, on va continuer notre travail. Madame Kaufmann, vous voulez la parole ou non Signora Kaufmann tixtieq titkellem jekk jogħġbok? Iva fil-qosor. Jiena naħseb illi tassewan naħsbu xella tkun l-attitudni tagħna. Kif qal is-sur li era, il-negozjati tar regolamenti Ewropel probabbli dal-waqt jispiċċaw, dil-waqt jingħalqu, u mbagħad il-bażi legali ħatkun waħda differenti. U mbagħad bħala parlament naħseb li għandna naqblu dwar il-qbil għal din il-bażi. Aħna għandna drittijiet motija li nas mill-Trattat tal-Lisbona ma nix inħallu għam jihdu għam nadaw indipendentement mill-fatt li dawn huma żewġ f'temiet differenti. Grazzi, Signora Rossi. Grazzi ħafna, Signor President. Bħala rapporter fuq id-direttiva tal-ħarsin tad data jiena nixtieq ninformakom illi it-trialogi eh, li għanna xaqsmu l applikazzjoni tad data dejjin brata maġla u għalhekk nittamaw li jkollna dokument lest u li nirxilna nżommu l-istess pass tal-Europol forsi anke qabel ħalli bekk ikollna tassew bażi soda sabiex nevalwaw l-affarijiet, il-protezzjoni tad-data u l-standards tagħna u ċar ukoll li kull pajjiż li qed jidħol f'dan it-tip ta' kooperazzjoni irrid eh, ikollu s-salvagwardju kollha se kux evalwazzjoni tal-pajjiż jew xi qasam partikolari ta' kooperazzjoni jrid ikun hemm dawn is-salvagwardji. skont imħasba wkoll jiena ah, illi tiġa sar dan tiġa sar ta' skrutinju għal Bosnia. Kif qalu l-kollegi, irridu naraw fiktar dettall ir-riżultati ta' dan l-istudju għaliex iridu nifmu eżattament x'inhuma dawn l-standards. U Is-sitwazzjoni fil bakanza tal-Polenti għabdu differenti anki l għol tal bosnia irridu naraw il-kuntest reali, il-ħtiġijiet u bżonijiet reali. Importanti li ikon nkunu fiduċjużi għax issa nasab li għadna maħniex din għal-fiduċja totali. Forsi maħniex bizzejed zbir għall-emendi, irridu naraw un isu id-dokumenti addizjonali un bat wara nieħdu deċiżjoni dwar l-approvazzjoni ta' dan il-tejm operattiv. Grazzi, Sur Fontana xtaqt terġa' titkellem. Iva, naqbel dak li ntqal mill-kollegi u ikolli najt li rridu nirriflettu ħafna fuq dan il-ftehim. U importanti u li kollna ftehim mal-Bosnia imma minħabba dan ir regolament u l-kwistjoni tad-data personali. Hemm opinjoni differenti u għalhekk tajjeb li niverifikaw l-ewwel illi dak kollu li huwa ta' priorità għall parlament dejjem eh, jinżamm f'moħħhom jingħata importanza. Grazzi ħafna. Sinqla u s-sekretarjat lesti li jirċivi dokumenti Umba taqassamhom minn għandek għal tal-kollegi kif qed titlob inti. Kollegi biex tesqu l-emendi għandkom sa 19 ta' Novembru. F'nofsinhar. Jostatejn, insomma, tora nofsinhar. Naddu issa għal l-aċċess pubbliku għad dokumenti għas snin 2014-2015. Bħala parti bi rapportaċ regolari għat itkellmu dwar il-regolament 1.0.4.1. Is-Sinjura Ferrara hija r rapporter nixtieq allura l tkun tista' xi rappreżentazzjoni tagħha grazzi minkejja l-isforzi kollha u x-xogħol kollu li jsir fl-istituzzjonijiet l-Ewropa għadha kważi entità assistrata sal-lum il-ġurnata, ċittadini ma tantx jifmuha, ma tantx jafuha, ma tantx tinvolvihom ukoll. U aħna dna kif qattajna ġimma ħadra kemm imsejħa l-inqas ġimma ħadra illi ħafna minna kienu propju f'pajjiżhom, fir-reġjun tagħhom u rajna kif il-pubbliku għandu diffikultà biex ikollu aċċess għall informazzjoni anke l-ġurnalisti kollhom diffikultà jaċċessaw l-informazzjoni u ċittadini allura ma jkunux kapaċi isiru jafu x'inhuma drittijiet illi qed toffrilhom leġizlazzjoni Ewropea stess. Għanna artiklu 15, artiklu 11 tal funzjonament tal-Unjoni Ewropea dwar prinċipju ta' demokrazija Ewropea, part demokrazija parteċipattiva u li ċittadini jkunu jafu u jagħmlu skambju ta' opinjonijiet ukoll tagħhom ma kollha tal-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet ikollhom dialogu miftuħ u trasparenti ma' soċjetajiet ċivili. It-triq hija waħda twila sabiex tassew inkunu nistgħu natwaw dak li hemm f'artiklu 11 tat-TFU. Importanti li ċ-ċittadin jara x'inhu r-wol li qed jaqdu rappreżentanti tal-gvern u n-nies li eleġġew stess bosta drabi nisimaw jitkelmu fuq l-Unjoni Ewropea bħala Unjoni ta' teknokrati, ta' burokrati fejn ftit nafu fuqa ftit kapaċi napprezzaw minn dak li jisir minn rappreżentanti fiħdan l-Unjoni Ewropea. Dawk rappreżentanti suppost ta' ċittadini stess, ġifir memx trasparenza ta' veru memx il-possibilità li ċittadin jinforma ruħu dwar il-proċess Eh, istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn daqstant li nibdew mill-ġdid illi nsett u l-fiduċja taċ-ċittadini fl-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet għalhekk kienet kemm hija importanti t trasparenza u l-aċċess għad-dokumenti li għandhom l-istituzzjonijiet. Ovvjament, kollox irid jimxi mar-regola l-eċċezzjoni irid ikollha interpretazzjoni iktar restrittiva hekk kif għandna fir-regolament 104 tal-2009. L-aċċess għad dokumenti mhux dejjem faċli kemm suppost anke minħabba nuqqas ta' politika interistituzzjonali bil li fil-qalba tagħha għandha iċ-ċittadin u d-demokrazija diretta. Hemm ukoll xi prassi illi imorru kontra id-dritt taċ-ċittadini li jkunu informati dwar x'qed jagħmlu rappreżentanti tagħhom. Per eżempju, il-Kunsill x'qed jiġri l-affarijiet li jiġru fil-Kunsill mhumiex pubbliċi kif suppost għandhom ikunu, id-dibattiti jsiru wara bibin malu aw laqas ma joħorġu dokumenti wara ta' dak li jkun intqal. Imbagħad it-trialogi wkoll daw il-negozjati bejn it-tliet istituzzjonijiet Ewropej. Dan ukoll isiru wara bibin malu, għamem lebda tip ta' web streaming, lebda tip ta' dokument għal pubbliku u dak li suppost kella tkun fazi ta' konċiljazzjoni li siwa tilet qari issa hija l-bażi konsolidata tal-proċess leġislattiv. U anki naħa tal-lobbyist dawn għandhom il-faċilità ta' aċċess għal ċertu informazzjoni partikolari u Issa li qed nitkellem fuq il lobbyist il-proposta fir-rapport għaj huwa li jkun hemm reġistru obbligatorju interistituzzjonali ta' rappreżentanti ta' Interess li jaħdmu permezz tal-istituzzjonijiet kollha. Kummissjoni Ewropea tat eżempju fejn qalu li il-Parlament u l-Kunsill iridu jippubblikaw ukoll dokumenti ta' kuntat mal-lobbyist, il-membri tal-uffiċċji tagħhom il-konsulenti da kollu li jaħdmu fiħdan il-Kunsill Ewropew, per eżempju, l-istess ħaġa tapplika għal ftehimiet internazzjonali dawn ukoll iridu jaċċertaw li jkun hemm iżjed trasparenza tant in-negozjati matul il-proċess kollu kemm hu fuq il-proċess amministrattiv u koll proċeduri ta' ksur, per eżempju, ta' regoli. Aħna qegħdin itolbu li il dokumenti jkunu pubbliċi aċċessibbli għal pubbliku sabiex il-ċittadini jkunu jafu fejn spalja l-gvern tagħhom u x'inhuma l-azzjonijiet li qed tieħu il-Kummissjoni. L-Aġenzija tal-Fondi Strutturali dina wkoll trid tkun trasparenti fin-negozjati tagħha mal-Kummissjoni, Gvernijiet u Reġjuni dak li għandu xieqsa ma' programmi operattivi reġjonali. Nerġa' ngħid hemm bżonn li nagħtu garanzija ta' aktar trasparenza, aktar aċċessibilta għall-informazzjoni illi tippermetti li ċittadini li jersqu aktar viċin tal-Unjoni Ewropea u jifmu aħjar il-mod kif taħdem id-dinamika u jkunu jafu iktar bid-drittijiet u dmirijiet illi hemm u jinataw li l-om il-liġijiet Ewropej. Grazzi Sinjura Ferrara naddi sal-kelma li shadow Naħseb illi il-gruppi kollha għandhom shadows iżda qed nara bis tnejn fis-sala. Ħanibdew bis-Sinjura Korazza Bilt. Mela, għandna sfida komuni biex inkunu aktar trasparenti, iktar akkontabli mill-mod kif aħna nilleġizlaw, nirrappreżentaw iċ-ċittadini tagħna mod kif nallokaw il-fondi kif u l-fondi għaliex daw fl-aħħar mill-aħħar mal-fejas taċ-ċittadini tagħna. Hemm bżonn ħafna iżjed xisir sabiex u dan id-distak fl-istess waqt m'bosta aspetti fejn jidher ċar li l-istituzzjoni ta' Ewropej jista' jagħmlu ħafna iżjed, speċjalment il-Kunsill għax il-Kummissjoni għamlet naqra progress u l-Parlament huwa l-iktar istituzzjoni miftuħa aħna fost l-iktar parlamenti eh, miftuħa fid-dinja aċċessibbli għaliex għandna seminars, għanna web streaming. Dwar it-trialogu, l-ewwel trialogu xinu, dan huwa mezz kif ninnegozjaw biex naċċeleraw it-teħid ta' deċiżjonijiet bejn iż-żewġ negozjaturi u kultant nevitaw li ngħaddu Eh, minn proċeduri ta' konċiljazzjoni twalum ġebda naħseb li għandu jkun aċċess ta' trialogi aħna stess. Sissa hija fidejn ir-rapporter u min jħossib id-dossier li jiddeċidi forsi għandu kien hemm iktar rapporti għal il-kumitat responsabbli għax shadow rapporters ġifi dawk responsabbli mill-gruppi politiċi differenti. Ma nix ċerta li tassew ikun ta' benefiċċju għaċ-ċittadini li jkunu parti minn dawn il-negozjati informali kolla x'inti hemm bżonn ċertu livell ta' eh, Kun hemm ċertu livell li l-affarijiet isiru wara bibin magħluqa li jsiru b'mod daqsxejn konfidenzjali. L-importanti hu li jkun hemm riżultati li jinkisbu malajru bl-aktar mod demokratiku għalhekk biex nagħlqu uddistak demokratiku maċ-ċittadini L-affarijiet jridu jsiru b'mod responsabbli. Irridu nħallu spazju għal protezzjoni ta' privatezza ta' data personali, tal-integrità personali. Dan ukoll irid jiġi ripressat eh, rispettat anke bħal pajjiż bħal iżvezja illi hija bla dubju fuq id-dimnet fl-implementazzjoni tax-xogħol pubbliku kollu tal-kunċett ta' ftuħ xort jikun hemm elementi klassifikati, ovvjament il wieħed jiddeċidi mod demokratiku kif u xiex imma jrid ikun hemm il-possibilità ta' dokumenti klassifikati. Fuq temiz internazzjonali naħseb li huwa importanti ħafna li jkun hemm diskussjoni miftuħa li jkun hemm il-parteċipazzjoni wkoll taċ-ċittadini li jkunu jafu eh, x'inhuma x'inhuma riżultati x'qed jiġri minix ċerta li fil-fatt kull pass tal negozjati li jkunu pubbliċi għax ħafna drabi dawn ikunu ma' partijiet terzi u tajjeb li wieħed iżżomm ċertu livell ta' konfidenzjalità fin-negozjati, ma tajjeb li jkollna aċċess kif għandna issa bħala membri tal-Parlament għad-dokumentazzjoni kollha tan-negozjati. Naraq billi najt li issa tassew il-waqt li l-Kommissjoni, Presidenza u Konsil ipoġġu bil-qeda u jippruvaw inidu il-revizjonijiet u ukoll tal tal xogħol fuq l-aċċess pubbliku tas-sew skandalus li dan ilu mblokkat għal daw is-snin kollu minnaħa tal-Kunsill hemm bżonn ta' aktar trasparenza u kontabilità. Grazzi, grazzi ħafna. Naddi l-kelma issa li shadow li mess. il-Sinjura Head. Grazzi ħafna. Għalija, l-aċċess għad dokumenti hija xi ħaġa ovvja f'demokrazija rappreżentattiva ma tistax wieħed jagħmel għażla flama. Iċ-ċittadini għandhom ikunu jafu kif jaħdmu l-affarijiet, għandhom ikun jafu kif jaħdem l-apparat burokratiku kollu jina kontra porter U meta konna qed nikbu regoli attwali rridu ngħidu x'irridu, rridu ngħidu x'nixtiequ l-Parlament ha pożizzjoni progressista u l-bidliet futuri m'għandhomx inaqsu l-disponibilità taċċess għad-dokumenti l-pubbliku. Il-Kunsill dunnu kultant irid inaqqar mill- trasparenza. Fuq paragrafu 5 qed naraw li l-istituzzjonijiet Ewropej mhumiex proattivi biex id-dokumenti jsiru aċċessibbli nifhem l-importanza li jkun hemm strateġija komuni għal kulħadd imma naħseb li fit-test hemm bżonn ngħidu li l-Parlament irid ifittex biex ċertu dokument publiku pubbliku pereżempju li tellaw fuq il-website minn inizjattiva propja tiegħu. Paragrafi 13 u 14 imbagħad fl-opinjoni tiegħi dawn huma eċċessivi fil-kritika tagħhom dwar in-negozjati fit-trialogi, naħseb il trialogu huwa għandu jkun aktar trasparenti, iżda mhux tant trasparenti kompletament trasparenti grazzi lil kollega tal-kooperazzjoni eccellenti u anke li shadow reporters l-oħrajn kollha. Grazzi, għan xaħat ieħor li jixtieq jitkellem minna naħa tal-kollegi kieġobkom. Le, mela fakkarkom illi l-emendi tistaw tibatuhom sa' 27 ta' novembru nofsinar kolli interrompi l-laqa tagħna fil-qosor għal nofsija propjament għajt il-Sinjor President għax għadin nistennew li rapporter u Sinjor Reynard tal-punt li jmess nintaqgħu minn hawn nofsi oħra.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

kummissarju għal ħarsin tad data Ha, nisimaw ħanissimaw issa fu eh, minant il-senjur li jinsab fil-komitat responsabli minn artiklu 29. Il-senjura ser tkun qed tkellimna fissam Pierre Rutuin li ma setax ikun għawek prezenti fi Brussel għalix għandu, għandu ehm, obligi oħra, bnadi oħra hija responsabbli mill-affarijiet Ewropew internazzjonali u tejn is-Sinjura Pierrota hija co-rapporteur tal-grupp tad-29 u responsabbli ta' din ta' dan il-każ tas-Sur Schrems. I se tgħidilna fix wasal fix-xogħol il-grupp ta' ħidma wara kien hemm sentenza tal-qorti dwar din id-data u se nissimaw u kol il-rapprezenti tal-grupp ta' ħidma, rapporters u bekk nissimaw il sinjura Renal. Merci beaucoup, euh, madame. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sinjuri Deputati. L-ewwel net, is-Sinjura Falk Pierrota tiskuża ruħa magħkom ma setax tkun hawnhekk ma'kom e, tiddiskuti ma'kom kieku kienet tixtieq tkun hawn għal dan is imma imħabba xogħol ieħor ma setax tkun għaw i. Imma talbitni li naqsam ma'kom ix-xogħol li qed isir bħalissa dwar il-konsekwenzi ta' din is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja għall-autoritajiet tal-protezzjoni tad-data u anki ta' trasferiment tad-data fl-Ewropa. L-ewwel net l-awtoritajiet Ewropej huma determinati biex jieħdu il-miżuri kollha skont eh, wara din sentenza hija sentenza li verament tatna xokk imma mhix xi sorpriża għal komunità tal-awtoritajiet Ewropej fil-fatt il-grupp ta' 29 kien ilu jirrepeti mill-2013 li s-sorveljanza tal-massa indiskreta sigreta ma kienieċ taqbel mal-konformi mal-prinċipji fondamentali Ewropej u ma kellax taqsam xej mal-prinċipji demokratiċi u aħna ħriġna żewġ opinjonijiet tekniċi fl-2014 u anki eh, opinjoni iktar politika li ħarġet f'Diċembru ta' sena l-oħra. U il-grupp 20 mill-snin 2000 dejjem tkellimna dwar l-aġġustamenti li jsiru dwar għal dan l-istrument dan flittra li batna li l-Sinjura Jirova f-frar ta' din is-sena. Aħna mhux l-ewwel darba edna u repetejna li soluzzjoni l-aċċess tal-awtoritajiet barranin fuq territorju tagħhom għal ta' dejta dwar barranin irridet kien hemm bżonn li hemm ftejmiet internazzjonali u mhux klawżoli kontratwali tal- uh, tal-Back Corporate Rules, per eżempju, dawn ma setawx imorru kontra il-leġislazzjoni ta' pajizi terzi. Dawn l-istrumenti se joħolqu problemi bil-standards, bil-normi, imma aħna maħniex kapabli li nsibu kaptu tal-konflitti u l-lanqas li natu soluzzjoni għas solverjenza tal-massa. Dawn ma ġewx intizi għal din ir-raġuni Għalhekk il-grupp ta' 29 fis-16 ta' Ottubru li għadda bad komunikat lill-istampa wara li ħarġet is-sentenza u talbet il-gvernijiet u l-istituzzjonijiet ta' żewġ naħat tal-Atlantiku biex isibu mm, ċertu urġenza sal ħarza eh, jannar soluzzjoni politika legali fuq affarijiet ta' natura teknika sabiex fl-Istati Uniti ikun hemm protezzjoni li tkun ekvivalenti ta' l-istandard Ewropej. Idealment rrid hemm bżonn ta' ftehim intergovernamentali. Ġifieri l-awtoritajiet ta' protezzjoni fl-Ewropa mhumiex bizzejiet biex ikun hemm sorveljenza tal-dejta tal-massa f'pajjiżi terzi. Għal daqstant huwa importanti li jekk il-legal jekk hemm diskrepanza fuq għad-dejta u anke l-protezzjoni ta' ċittadini, l-autoritajiet Amerikani iridu jaraw li ikunem anki il-kwistjoni ta' safe harbor. Dejjem ġifiri meta nitkellem fuq ċittadini Ewropej li jkunu fit-territorju tal-Amerika nisperaw li negozjati kolom effett orizzontali fuq l-istrumenti kollha l-politika ta' trasferiment, il-grupp ta' 29 irrit jara li kunem ikunu ikunu pragmatiċi. Il-G29 jaraw li safe harbor għatma eżista fil-fatt u il-trasferimenti huma illegali li jisiru f'dan il-qassam. L-autoritajiet jasbu li l-autorizzazzjonijiet għat trasferimenti ta' data hemm bżonn jirriflettu r-realtà. Aħna se nippruvaw noħolqu kol kampanja ta' eh, ikunu iktar konxi ta' dawn l-affarijiet meta jkun hemm trasferiment ta' ta' data. Il-grupp ta' 29 em, u tkellem fuq il-klawzuli ta' kontratwali u anki il-BCR. fil fatt ma naħsbux li nistaw mill-lumalada inwaqfu trasferimenti kollha l-Istati Uniti qabel ma jkun hemm studju tas-sitwazzjoni għal dik li hija sorveljanza, speċjalment fuq id-derogi li nsibu skont il-liġi Amerikana u jistaw u ikunu jinterferixxu ma' drittijiet fl-Ewropa. Għalek aħna edna li se jkun periodu ta' tranzizjoni ta' tliet xhur sa l-aħħar ta' jannar u il-kumpaniji komplu jużaw l-istrumenti li għandhom. U ikunem iż-żewġ naħat il-negozjati. Mela, x'se jagħmel il-grupp 29 sa dan żmien? Għandikom xi edejat fuq il-pjan ta' ħidma li se nagħmlu. Huwa pjan ta' ħidma ambizzjuż. Xtaqt infakkarkom qabel dwar il- setat li għandhom l-autoritajiet meta faċċjati minn dawn l-istrumenti. Nistaw naħsbu li għandhom ċertu kontrolli, speċjalment biex joħorġu l-autorizzazzjoni ta' trasferimenti. Jew kella billi jappruvaw ukoll il-data dwar il klawzoli ta' kontratti hemm żewġ tipi hemm dawk li huma ad hoc ftit hemm minnhom u dawk li huma eh, jiġu deċiżi mill-Kummissjoni Ewropea u ħafna huma ta' natura tal-Kummissjoni Ewropea. Għalhekk l-awtoritajiet bil-fors jridu joħorġu permessi ta' trasferiment għax hemm deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-Kummissjoni Ewropea hekk ukoll fakkar il-imħallef dawn il-klawżoli jaraw li law jagħtu permess l-awtoritajiet li jissospendu jew jaċċettaw dawn il-klawżoli, speċjalment meta l-istat jara li għandek xi kumpanija Ewropea hemm tista' jkollha deroka mħabba l-garanziji ta' dawn il-klawżoli. U dak li huwa permissibbli fis-soċjetà demokratika. Il-BCRs jintużaw biss jekk l-importaturi ma jirrispettawx il-kontratti u l klawżoli tal-kontratti. Għalhekk il- president tal-grupp talab tlet grupp sottogruppi biex jagħmlu evalwazzjoni sabiex naraw sa fejn liġi Amerikana tippermetti l-aċċess għal dejta li hija protetta mill-awtoritajiet ta' l-Unjoni Ewropea dan skont il-kriterji li definixxiet il-Qorti tal-Ġustizzja. Għalhekk l-idea hija li naraw li ma derugi jkunu aċċettabbli f'soċjetà demokratika billi wieħed ukoll jikkunsidra id-dekjarzjonijiet tal-imħallef kien hemm analiżi tal-Parlament Ewropew reżoluzzjoni tagħkom fuq dan is-suġġett. Dawn verament aħna napprezzawhom u se nużawhom fix-xogħol li nagħmlu. Mela dak l ewwel punt tal-pjantazzjoni rridu nanalizzaw ukoll il-poteri tal-awtoritajiet li jagħmlu ċertu monitoraġġ u kif huma organizzati fuq livell Ewropew. L-awtoritajiet mhux kollha għandhom l-istess possibiltajiet l-istess setat a priori u kontroll a priori għalhekk irridu naraw kif u kome l-autoritajt lokali edin jaħdmu qabel u wara li jkun hemm it-trasferiment tad-data. Hemm bżonn ukoll naraw kif l-ilmenti fuq livell nazzjonali nittrattawhom b'mod ankol koordinat irridu inkomplu naħdmu b'mod pragmatiku, naraw ukoll il-monitoraġġ u sanzjonijiet fuq livell nazzjonali u anki Ewropew naraw x ta' sanzjonijiet jistaw jeżistu naraw u kol l-istrumenti eżattament fiex konsistu kif nistaw naġġornawom, kif nistaw imbidluwom u naġġustawom. Għaxek imbidlu bis il-klawzoli tal-kontratwali mux sensolvu l-problemi. Rridu nafu li jem l-eżenzjonijiet mill-użu ta' dawn l-istrumenti jistaw jintużaw f'każijiet speċifiċi li rridu nispeċifikaw. U naraw meta wieħed ma jistax jużom. Sabiex nistaw nitkelmu nitkellmu mal-imsieħba kollha, il-President tal-grupp iddeċida li ikun hemm smieħ fid-29 ta' novembru. Toma Van Den Biet mill-Qorti tal-Ġustizzju se jkun preżenti għal laqa Il-grupp jixti u kol jitkelmu mal rappreżentanti sa' soċieta ċivili għax dawn tal aħħar għandhom ruol importanti ħafna fil-cyber space. Araw il-kas ta' Shrems. Dan kollu ħareġ mill-attivizmu ta' soċjetà ċivili li ġab riżultati da' sektajbina ċittadini Ewropej. Ir-rappreżentanti tal-industrija u kol iridu jkunu rappresentati u jridu wkoll jiddeċidu x'se jagħmlu wara li kien hemm is-sentenza sabiex jillimitaw ir-riskju ta' trasferenza data ta' ċittadini li l europa nitkellmu dwar ir-responsabilità u approċ risk għabbali ta' riskju. Dawn il-konċetti il huma iktar ta' tip anglosassonu u huma vagi imma hawnhekk naraw li huma pertinenti wara din is-sentenza. Iva, l-industrija għanda terfa responsabiltajiet dwar il-mass surveillance, il-sorveljanza tal-massa u is-sentenza turina u kol li se jkun hemm konsekwenzi f'żoni f'osma oħra fuq il-kwissjoni tal-mass surveillance u relazzjoni mal-Karta ta' Drittijiet Fondamentali li għandha tiġi rispettata anki kwantu għas-sigurtà nazzjonali deċizjoni toħra f'tejmiet internazzjonali bħat ttip per eżempju. U il-qafas legali għal eh, ġenerali għat trasferimenti. Jiena nishtiq li nisma il-punto di vista ta' kif jasbuħa l-entitajiet u l-gvernijiet Ovvjament il-grupp ta' 29 qed jaħdem mm, b'mod serju wara din is-sentenza biex naraw eżattament x'inhu r-rwol tagħna bħala garanzija tal-ħajja privata u ta' ċittadini. U anki li għanna jkonna rwol bħala entità autonoma indipendenti jekk sa l-aħħar ta' jannar ta' sena d-dieħla mhux se naslu u se nieħdu l-azzjoni mixtieqa li tkun neċessarja. Dan huma l-pjanijiet tagħna tliet xhur li ġejjin u dawn l-affarijiet aħna x'taqsa naqsmu magħkom l-implementazzjoni ta' din is-sentenza se toffri sfida għal dawk kollha konċernati. L-awtoritajiet għax l-Ewropa se tibqa' kredibbli biss kwantu għal valuri tagħha jekk il-pajjiżi jkunu jistgħu jaħdmu id fi aħna nisraw li nkunu nistgħu naħdmu magħkom biex nitkellmu dwar dawn is-suġġetti tant diffiċli komplessi u li investejna ħafna magħhom biex insibu soluzzjonijiet l-istess eh, komuni u konstruttivi. Grazzi ħafna, Sinjura Reynar għal dik il prezentazzjoni tiegħek. Verament huwa suġġett diffiċli Issa, nisimaw sur Albrecht, il-rapportori ma isu ma mux ijat fissala, tejt il-president. Mela nisimaw il-shadow rapporter, il-senjura Loristin. Uh, Madam Chair, uh, this is... Uh... Senjura President, Signora Rajnal, nirringrazzjak ta' din il-prezentazzjoni. Mm, qed nissuponi li din il deċiżjoni u l-proċess kollu li ser isegwi kollu impatt kbir fuq ix-xogħol tagħna fiħdan id-direttiva dwar il-ħarsin tad-dejta. Kolli ngħid illi aħna isna il-tfassil u d-deċiżjoni u d-dispożizzjonijiet u tul dawn it-trialogi dejjem isna din bħala l-bażi, jiġifieri illi l ħarsien tad data personali fl-Ewropa tassew tiġi jiġi żgurat. Dak li qed ħassibna huwa illi dan il-livell li ta' ħarsin irridu niżguraw, però fl-istess waqt irid jikkorrispondi mal ħarsien tad drittijiet fundamentali kull ma jmur ċerta problemi li ma nistawx għom qed joħorġu. Per eżempju, il-problema ta' sigurtà nazzjonali tinsab lilin mill-mandat tax xogħol tagħna u anka mill-mandat tal-Unjoni Ewropea stess. Meta aħna irridu niżguraw illi dawn l-standards irridu jiġu garantiti, ifisser illi kulħadd ikollu dritt li appella, eċetera, però spiss naraw illi fl-istati membri stess illi dan id-dritt mhux qed jiġi mħares, u għalhekk huwa problema. Aħna niddiskutu dan l-aspett kważi wara kull trialogu. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi għall-Kummissjoni hija kif nistgħu insolvu din il-problema għaliex proprju llum konna qed eh, niddiskutu mal istess rapporter u wasalna l-konklużjoni li hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa, pereżempju sitwazzjoni tar-refuġġjati, il-problemi kollha fejn għandek uh, pulizija minn stat membru wieħed illi jintbat fi stat membru ieħor biex jipparteċipa pereżempju fl-operazzjonijiet. F'dan kollu mhux ċar biżejjed u m'hemmx garanziji biżejjed laqas qasam tagħna stess. Għalhekk nimmaġina li din id-deċiżjoni tal-qorti tikkonċerna issa il pajjiżi terzi oħrajn. Iżda għanna nistennew aħna bħala stati membri biex naraw xajġri xanna x'għandna nagħmlu. Grazzi ħafna lis sinjura Lornstein issa is-sur l-onorevoli illi imis.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 hija kemm xejn differenti minn dik tiegħi, hija ħasra anzi, hija xi ħaġa li tbeżżani li qed imorru lilin mill-istess deċiżjoni li tieħdet fir-reviżjoni tagħna tal-affarijiet. Il-kollegi Ġermaniżi kellhom paper imbażata fuq 14-il punt issa eh, staqsew eh, staqsew kemm dan kollu huwa minnu aħna fl-Ewropa irridu eh, niksbu informazzjoni għabbażi anka ta' skampju ta' informazzjoni illi jiġifieri jekk noqogħdu nagħmlu limitazzjoni fuq l-iskambju tad data meta fil-verità sentenza kienet ibbażata biss fuq l-arik kemm kienet ġusta jew le deċiżjoni tal-Kummissjoni dan kollu jista' eh, ikun problematiku għall-istess attività tagħna stess għalhekk ejja nikkonċentraw fuq dak fuq is-sentenza kif inqatat mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Jiġifieri illi din id-deċiżjoni mhijiex valida għaliex il-Kummissjoni bħal donna ma ivverifikat da kollu li kellha tivverifika. verifika Fuq din, din hija dwar din u dwar dan kollu titratta din id-deċiżjoni. Intqal ukoll illi hemm xi komunikazzjonijiet tal tal-Kummissjoni illi qed eh, jkunu ta' problema fl-iskambju ta' informazzjoni ma' l-Istati Uniti. Din hi il-problema Id-direttiva mhux qed eh, niddubitaw minna, u għalhekk insaqsi lilek, eh, Sinjura Rajnal, għaliex inti qed tiddubita minn din id-direttiva hekk kif għamlu xi kollegi Ġermaniżi tiegħek iktar mill CA, għaliex aħna nabbandonaw it-trasferiment tad-data. Din hija tip ta' uh, interpretazzjoni li jina mhux qed naqbel magħha Barra minn hekk irrid niverifika wkoll illi il-sentenza kif inqatat iva skont il- l istorja tal-NSA iva dawn l-standard mumiex standard eccezzjonali, pero lanqas ma nistgħu nibbażaw kollox fuq din id-deċiżjoni. Grazzi ħafna sanad il-kelma lill-Onorevoli Erst. ħsibt li ser ninżommu mal-ordni tal-gruppi, ma dan ukoll ma jimpurtax. Xtaqt nistaqsik eh, xi mistoqsijiet l-ewwel qabel kollox nirringrazzjak, eh, Sinjura, tal-prezentazzjoni tiegħek għaliex aħna tassew kellna bżonn informazzjoni speċifika issa ser kolna nerġgħu nqisu dik l-informazzjoni li għaddejt ilna eh, fiktar dettal, pero li nixtieq inkun naf huwa illi niddeċidu jekk nistawx nużaw ir-regoli ta' safe harbor, nistaw nużaw ukoll il-klawsoli ta' kontratti, il-contract clauses, jew le, inti spiegajt żewġ naħat, pero forsi tista' terġa' tenni u tgħid x'inhu meħtieġ Mbagħad hemm il-kwistjoni ta' sorveljanza tal-massa situazzjoni eh, illi ma nistgħux noħorġu minna. Il-grupp tagħna jidirlu illi anka l-aqwa l-aqwa revizjoni ta' Safe Harbor ma tkunx utli għalina jekk id-data xorta tista' tibqa' tiġi trasferita fis-sem sigurtà nazzjonali. U barra minn hekk intom semmejtu wkoll TTIP u l-ftemiet internazzjonali forsi tistaw taddulna xiftit iktar dettalji dwar dan dak li qed dwar smieħ huwa estremament interessanti. Però nixtieq nisma' aktar dwar il- konsegwenzi illi din is-sentenza ser ikollha fuq leġiżlazzjoni ijiet oħrajn. Grazzi ħafna lill-Honorable Ernst, issa naddi il-kelma lill-Sinjura Sippel. Grazzi Signora President u grazzi l sinjura Reinel, nix nirringrazzjaħa ta' rapport taħħa huwa ovvju illi sakemm nivverifikaw jekk hemmx l-istess ħarsien ta' data fl-istat membru fejn din id-data tkun qed tiġi trasferita, ma nistgħux inkomplu nittrasferixxu id-data. Mbagħad hemm il-kwistjoni tal-verifiki u l-iskrutinju li jrid isir dan huwa estremament importanti u qed isir fuq żewġ livelli. L-ewwel il-leġiżlazzjoni normali tagħna u mbagħad salima appunt il-kumpaniji qed jissudisfaw dawn ir-rekwiżiti. Imbagħad hemm ukoll il-kwistjoni tas-sorveljanza tas-servizzi segreti u din fil-fatt għandha elementi Ewropej ukoll involuti fiha għaliex aħna nfusna għandna servizzi eh, segreti Ewropej. Jiġifieri Hemm imbagħad kwistjonijiet bħal pereżempju il-data fuq passiġġieri. U għalhekk rridu nsaqsu lil nfusna jekk forsi ux ser ikollna effett indirett fuq il-stemet Ewropej dwar il-data tal-passiġġieri għaliex din id-data tista tiġi maqsuma, tista tiġi motija lil pajjiżi terzi forsi hemm bżonn li jkun hemm xi tip ta' intervent f'dak il-każ u s sigurtà nazzjonali żgur illi huwa sempliċement suġġett eh, nazzjonali biss kien hemm diversi eh, pożizzjonijiet li ttieħdu fil-passat u aħna ħdimna fl-imkien ukoll għaliex hemm sfidi globali kbar involuti, però il-mistoqsija l wieħed irid jistaqsi hija rigward il-ftejmit eh, li jeżistu, ftejmit Ewropej li jeżistu u kif dawn ħajġu affettwati. Issa jidher li l-Honorable Kirkhope jinsab hawnhekk fosta mela nadilu l-kelma f'isem li CR. Skużani, Sinjura President, skużani jekk ma konċaw aktar kmieni, eh, jiena rajt uħut mill-punti meħut mill-punti li ntqalu dwar dan li semmew u appuntu rajt dan il-rapport u fortunatament għalija l-ġimma li għaddiet kont fl-Istati Uniti u stajt nara l-izviluppi kif qed jipproċedu wara l-inqata din is-sentenza eh, ta' Sir Shrems nittamaw illi jittieħdu d-deċiżjonijiet illi Eh, jippermettu li kunem trasferment ta' data li tant huma importanti daw l spermiet biex inkomplu naħdmu ma l-Istati Uniti. Xi mistoqsijiet minna ħatjej l-ewwel net rigward din is-sentenza. Eja nassumu illi tintlaħaq konklużjoni sodisfaċenti. Salim appunt din is-sentenza hija retroattiva. U salim appunt nistaw nerġaw nistudjawa u li tista terġa timbidel din is-sentenza. U is-sentenza tħataddi minn xi proċess fiħdan li CJ illi jippermettila illi illi jippermetti li kun hemm xi appell ma nafx jekk tista' xtejni dwar dan issa l-mistoqsija l-oħra Għalkemm il-grupp ta' ħidma anka issuġġerixxa ċerta alternativi jekk il-safe harbor ma titħolx fis seħ e, istu l-effetti fuq id-diversity ta' negozji għaliex jidr li illi jem remedji alternativi, iżda dawn huma dejjem aktar faċli li kollu aċċessa li jomu u li applikawom dawk il-negozji l-gbar biex għalek nsaqsi, hemm xi ħaġa illi nistaw naddu għalija jekk eh, irridu nkomplu niproċedu għal xi tip ta' ftehim u tħossu li hemm xi aspetti li huma ta' priorità. Grazzi ħafna l-Sur Kirkhope u issa l-Sur Lopez Aguilar. Grazzi, jina napprezza ħafna l-prezentazzjoni rigward il-konsegwenzi ta' din is-sentenza tant importanti li nqasat mill-ECJ. Għal raġunijiet tajbin ħafna hemm grupp ta' ħidma apposta fuq artiklu 29 Il-raġuni għax jeżisti dan il-grupp ta' ħedma huwa illi dan l-artiklu jurina illi id-direttiva dwar ħarsin ta' dejta għada ħajja u dinja ħasra għaliex jina xtaqt inkun minn flok dawn il-persuni illi qed jaħdmu fuq dan il-pakket ta' ħarsin ta' data li qasir jiġi sviluppat, però sa issa qatt m'għandniex dan it-tip ta' pakkett li jilna naħdmu fuq għal numru ta' snin issa. Il-direttiva fuq id-data protection għada fis-seħ u għawek għanna grupp ta' rappresentanti illi illi qed rappresentati minn diversi stati membri u illi ta' kull jum jaraw u jassistu għal l-implementazzjoni ta' din id-direttiva u dan u l-punt li nixtieq insitt jiena. Ovvjament naqbel mal ħafna tħassib li esprimew il-kollegi, però it-tħassib personali tiegħi jorbot ma' l-impatt li kollu li kollha din is-sentenza fuq l-istati membri għaliex din is-sentenza ma tafetwax biss ir-rapporti bilaterali tal-Unjoni Ewropea mal-Istati Uniti permezz ta' din id-deċiżjoni Safe Harbor mm, li jittieħdet minnaħa tal-Kunsil u li ġiet eh, konvalidata mill-ECJ. Ta' fetwa wkoll kull ftehim kull ftejim ieħor bilaterali minħabba illi hemm din il-deċiżjoni li legalment kolanti u hemm ukoll element tal- ħarsin ta' drittijiet fundamentali para element mit-trattat tal-Lisbona li għandhom l-istess seta legali pal minħabba u pal trattati oħra li iffurmaw l-Unjoni Ewropea. Iżda li l-minnek dan din id-deċizjoni taffetwa anka il- sistemi legali nazzjonali tal-Istati membri illi eh, qed uh, jiġu rappreżentati f'artiklu 29 għalhekk nixtieq inkun naf x'inhi l-analiżi tiegħek tal-impatt fuq is-sistema legali fuq is-sistemi legali nazzjonali. Jiġifieri kif taħdem fil-prattika il-kwistjoni ta' trasferiment ta' data u kif l-istati membri ser jaħdmu l-istati membri kif għandhom jirrevedu il um, tagħhom uh, wara din id-deċiżjoni tal-ECJ li hija eh, stretta ħafna iktar minn qatt qabel u x'inhu l-impatt mhux biss fuq id-data it-trasferiment tad-data iżda anka il-livell il livell tal-ħarsin tad-data ħajkun hemm aktar skrutinju mill-qrib eh, skont il-karti, eh, skont il-charters tal-Unjoni Ewropea u xi tgħiduli fuq is-sorveljanza tal-massa mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea għaliex iva qed issir sorveljanza tal-massa minnaħa tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea kif għandna ninterpretawhom dawl dawn fid-dawl ta' din id-deċiżjoni li jittieħdet mill dcj Hemm xi stati membri partikolari illi rridu nistudjawhom mill-aktar iktar mill-viċin fl-opinjoni tiegħek, mill-prattika u mill-esperjenza tagħkom, hemm xi stat membru partikolari illi għandna nqodu l-iktar attenti għalih rigward il-kwistjoni ta' privatezza. Grazzi.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 Le, mela l-ura. Wellnet, nishti ringrazzjakom għal dawn il-mistoqsijiet kollha li għamiltu dan juri kemm intom interessati, kemm huwa bżonn li nibdlu l-idejat bejnietna. Suġġett huwa verament jahra qed nitkellmu fil-grupp naħdmu fil-grupp ta' 29 imma tajjeb li nitkellmu wkoll ma'kom. Għalek, grazzi għal-mistoqsijiet kollha tajbin ta'kom. Għan prova nirrispondi anki b'mod eh, kronoloġiku waħda wara l-oħra fuq il-mistoqsija dwar is-sigurtà nazzjonali tal-istati membri u li dan ma jidħolx fl-ambitu eh, tal-istituzzjoni Ewropej. Iva, din hija problema li wkoll nintaqgħu magħha fil-G29 bejnietna għax aħna il-kompetenza tagħna dvarja dwar servizzi ta' intelligence fl-Ewropa u anki fuq livell nazzjonali. ċertu eh, naraw li l-ambitu ivarja u da ma jħalinix ma jamlinniex il-ħajja faċli biex nieħdu ċertu deċiżjonijiet fuq suġġetti jħar. Mela, biex indikom eżempju id-direttiva ta' l-5 u design id-direttiva tal Aknil. tal-CNIL u nafu li e, fi Franza eh, iwa il-Parlament il ta' Franza li jista jgħid informazzjoni għandix tkun pubblika jew le. Ġifiri, fuq il-CNIL il-knil dejjem jista' jkun hemm ċertu ċertu diffikultajiet. Imma din l-entità ovvjament tkun taħt taħt il-ġurisdizzjoni ta' entitajiet oħra. nafu u kol li fuq il-livell nazjonali il-grupp tana u kol mux l darba li saqsa li kunem iktar kontroll fuq ċerti suġġetti nishtiq naqsa ma'kom sistema fi Franza li huwa id-dritt ta' aċċess dirett. Hija sistema li taħdem tajjeb fuq id-dossiers pubbliċi imman kif fuq l-intelligence ċittadin permezz ta' din is-sistema jista' jitlob lil CNIL il-kniel biex jitlob jara jekk il-dossier il u wiex skont il-liġi. Ovvjament, il-sija ma tiġix mitluba tiżvela xfih id-dossier, imma jista' jagħti il-każ li ċittadin jitlob li tiċċekkja li ċertu dossier ikun eh, skont il-liġi. U jekk le, eh, ovvjament il-servizzi tal intelligenz jistgħu jiġu sanzjonati. il-sistemi tal-kontrolli tal-Konsil Konstituzzjonali tal- eh, minna li il-CNCTR Ġiri fuq livell nazzjonali hemm ħafna ġitajt, qed nitkellem għal Franza. Imma tajjeb li jkun hemm armonizzazzjoni tal-kontrolli tal-prassi fuq livell Ewropej. Il-grupp ta' 29 se jaħdem fuq is-sistemi nazzjonali differenti biex ukoll jagħmel isu comparative study tagħhom sabiex jara xinu kontrollat u xinu ma l-possibiltajiet li ċittadini għandhom biex jiċċekkjaw l-affarijiet. Fuq it-tieni mistoqsija il-fett li għana ninterpretaw is-sentenza b'mod wiesa fuq l-istrumenti ta' trasferiment u il-qafas legali kollu ta' trasferimenti fl-Europa. Naħseb żewġ punti nistgħu ngħidu aħna mhux qed ngħidu llum li l-istrumenti li għandna ma nistgħux nużawhom għax m'dawx mhux konformi għal eżigenzi Ewropej. Dak li qegħdin ngħidi huwa li aħna se nagħmlu analiżi studju ta' dawn l-istrumenti biex naraw li fl-isfond tal-sentenza jekk dawn l-istrumenti għadhom jagħtu l-garanziji kif, kif inu xira. L-ewwel risposta l-rija waħda legali biss iġifieri l-artiklu 4 għanna il-kondizjonijiet ta' kontrati li tgħid li l-awtoritajiet jistgħu jipprojbixxu it-trasferimenti meta jkun hemm xi liġi ta' pajis barrani li titlob, ġifri, meta ma jkunx hemm deroga li tkun konformi ma, l-valuri ta' soċjetà demokratika. Ġifri, hawnhekk insibu l-kriterji tal-sentenza u rridu nsaqsu, rridu nkunu nafu, eh, eh, xinumma dawn il-derogi accettabli skont l-imħallef sabiex l-istrumenti eh, nistaw naraw u miex ta' garanzija bizzejiet. Il-punti 92 u 93 jitkellmu fuq eh, protezzjoni mill-Istati Uniti u li l-Kummissjoni trid tiċċekkja ehm, u tagħti l kriterji ta' evalwazzjoni sabiex il-sistema ġudizzjarja Amerikana tipproteġix u kol, eh, tirrispettax il-protezzjoni ta' u l-liġi Ewropea meta nitkellmu fuq territorju eh, tal-Amerika. Aħna il-kol konxi tal-impatt ta' din is-sentenza għalhekk aħna jisna għamilna l-affarijiet f'bozza għalissa isna frizajna kollox għal tlet xur u għedna li dawn l-istrumenti nistaw nużawhom qegħdin neħdu riski bijom. Imma aħna naħsbu li huwa importanti li nibqgħu realistiċi ma wara Ovvjament irridu nsaqsu l-impatt ta' sentenza fuq l-istrumenti kollha. U se nkomplu nistudjaw b'mod serju ħafna il-qafas legali u d-derogi sabiex naraw jekk dan l-artiklu numru 4 u kondizjoni tiegħu mhux konformi jew le. Dak kien it-tieni punt, it-tielet punt. X'għandna bżonn? X'għandna bżonn? Mistoqsija fuqta. Għax aħna wkoll qed insaqsu din il-mistoqsija u kifet qabel dak li aħna inħossu fil-grupp tagħna għal dawn l-aħħar snin iktar ma niddiskutu suġġett iktar inħossu li ir-risposta ma nsmux sensibuha fl-istrumenti eh, kontrattwali u li nsaħħu lil dawn tal-aħħar għax dawn m'għandhom l-ebda influenza fuq il-qafas legali ta' dak li se jirċivi l-informazzjoni jekk l-istrumenti jgħidu li wieħed irid jirrispetta n-normi u l-karta ta' drittijiet fondamentali u bekk jimponi din ir-rispett dan ir-rispett li kull il-konformità eh, fuq dik li se jirċivi l-informazzjoni Il-banda l-oħra li ma jomux se jirrispetta dawn il-prinċipji fondamentali tal-liġi Ewropea u anki il klawzoli kontrattwali, naraw li għal darboħra l-istrumenti mux se jaħdmu. Nista namlu l-istrumenti li rridu kollax, mux se jkunu bizzejiet. Nista nkunu idealistiċi Imma nafu u koll li s-soluzzjoni rridu nsibuha x'imkien ieħor. Rridu nsibuha fiftejjin fuq il-livell tal-gvernijiet jekk jista' jkun ukoll ftehim bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Imma jrid ikun hemm ftehim b'qavas legali tajjeb biżejjed li jippermetti l-importaturi li jirrispettaw ukoll il-liġi Ewropea Is-soluzzjoni mhux waħda faċli, mhux waħda ovvja. Naħseb li irridu nkunu iktar konxi ta' sitwazzjonijiet bħal din. Meta nitkellmu wkoll mal industri mas-soċjetà ċivili, nafu kemm rridu kemm għandna bżonn ta' ftehim li jorganizza dan kollu kif tintuża l-informazzjoni dawn is-suġġetti kollha jridu jiġu diskussi u jinġabru għal darboħra ma rridux ngħidu danu mhix aċċessibbli u ma jistax ikun hemm eh, derogi għal liġi Ewropea, imma dawn kollu jridu jinġabru skont il-kriterji tal- eh, sentenza tal-imħallef, ġifiri li għant min għant minn proporzjonalità, neċessità, trasparenza u anki għant min se rikorru. Dan li kelli xnejt fuq it-tielet punt. Ir-raba punt. Fuq il-TTIP, TFTP, il- NCRs naħseb li hawnhekk nistgħu ngħidu u nenfasizza li ngħid li mhux mux biss konsekwenzi ma se ngħidu li ħankomplu nirriflettu fuq dawn il-konsekwenzi f'dan l-istadju qegħdin. fuq da ma tantx nista' ngħid jien l-awtoritajiet tal-kontroll, il-grupp ta' 29 Eh, huwa konxu li rridu nirriflettu fuq dan l-impatt. Inkontu għall-alternattivi u l ftajin il-ġdid, jekk dan ikun il-kas, naħseb li diġa rispondejt, specialment fuq il-garanziji, li dan il ftajin ikun irrit joffri fid-dawl ta' sentenza għal mm, ġifiri min jista jirrikorri għall-amministrazzjoni trasparenza li ma' entitajiet li ma' nis dawn il-kriterji kolla jridu jiġu riflessi fil-garanziji ta' kif jistaw jintużaw u kol l-informazzjoni mill autoritajiet pubbliċi. Jugement et à toute la jurisprudence, il faut aussi le dire, toute la jurisprudence de la Cour de justice et de la CEDH. Euh... Aħna nafu xinija deroga aċċettabbli fis-soċjetà demokratika imma rridu kollox inqisu fil-qafas tal-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem irridu naraw se jkun il-forma legali ta' dan il-fejn biex l-affarijiet jimxu l-qudiem din hija l-qofol ta' kollox. Din il-mistoqsija hija l-qofol. Issa, fuq l-impatt fuq il-sistemi nazzjonali, il-sistemi legali nazzjonali, eh, naħseb irrispondejt ukoll. Iva, nerġa' ntenni u ngħid li dan huwa punt li rridu naraw sissa dan l-istadju qegħdin fil-bidunet. Qed nibdow il-biċċa xogħol tagħna. Biċċa xogħol li ma tispiċċaqat, ambizzjuża u l priorita għall grupp ta' 29 li għal BCRs u għal klawzuli dawn huma il-prioritajiet wara jiġu l-affarijiet l-impatt ta' sentenzi fuq l-entitajiet l-oħra wara mhux għalissa u il-konklużjonijiet għadna ma jomx. Imma qed naraw li fid-dawl ta' dan din is-sentenza tant importanti ma nistawx inkomplu ninjoraw kollox u ndaħlu rasna fir-ramel imma irridu nirreflettu fuq kif aħna se niġbru trasferimenti e, barranin u naraw jekk dawn l-istrumenti u miex bizzejiet fid-daw dejjem nerġanet ta' sentenza. Grazzi ħafna, Signora Renal, għal l-informazzjoni kollha li tajtna tal-li inti ċarajtinna ċertu affarijiet inti pala rappresentata tal-grupp ta' 29 forsi nerġaw narawk għaliex le forsi fjannar biex inkomplu naraw riżultati u risposti għal darboħra nirringrazzjaw Sinjura. Kollegi, bekk nistaw naddu issa għal punt li jmiss, il-punt 24, prezentazzjoni ta' l-aġġornament ta' negozjati dwar id-direttiva dwar l-studenti u nistri jgħatu fil-riċerka minn pajizi terzi qed nitkellmu fuq l-immigrazzjoni regolari li qed tiġi diskussa. U mal-ewwel se naraw li nisimgħu Sinjura Vikstrom il-rapporter ta' dan il-fajl li se tispjega naftik fiex wasalna. Sinjura Vikstrom fidejk. Uh, well, dear Aziz kollegi, donnu kulħadd qed jitlaq is-sala. Eh, propju wissa li jiena tant kontenta ngħidilkom illi nista' naqsam magħkom rizultati riżultati sijat ta' negozjati fit-trialog fejn nexxinna issa naslu għal Sejn politiku fuq il-punti dipendenti kollha fid-direttiva dwar is-studenti u r-riċerkaturi għat xorta xorta xorta injamenti li tisir imma nittamaw li nesċinna nikkonkludu kompletament fuq test sħiħ nhar it-tlieta. Il-ftejn politiku tiġa sar nixtieq l-opportunità illi nirringrazzja lil kull min kien involut f'dan ix-xogħol matul kważi tlet snin kien għal xogħol diffiċli ħafna ħadet ħafna snin u kont beżana nammetti kom li kont qed ninkwieta li l-affari ħatibqa' maħla fil-kunsil ħafna snin. Nixtieq indur fuq il-shadows u l-ħadima tagħhom aħna tassew eh, konna tim eċċellenti mill-bidunet sal-aħħar dejjem iġilidna għall-istess miri permettuli wkoll nirringrazzja l ħaddima eċċellenti tal-Parlament u l-Kumitat Libe speċjalment ir-Rosa. Tax-xogħol kollu li għamlet il-assistenta tiegħi Daniel Grazzi wkoll tal-paċenzja tagħkom miegħi u tax-xogħol kollu matul il- proċess nindur fuq il-Kommissjoni nirringrazzja lilhom ta' xogħol u sforzi kollha sabiex jispjegawna l-affarijiet jippruvaw joħorġu b'kompromessi innovattivi u l-Kunsill ukoll tal-li kooperaw fuq bosta punti speċjalment min-naħa tal-Presidenza Lussemburgiża attwali li juriet ambizzjoni, kreattività u kooperazzjoni eccellenti. Kellna dibattiti diffiċli. Iżda l-kooperazzjoni dejjem kienet waħda kostruttiva ferm. Nixtieq nispjega mod ġenerali il-pakket l ewwel huwa pakket b'ħafna valur miżjud tal-Ewropa l-ambitu ħajkun imwessa biex jinkludi studenti riċerkaturi kif ukoll volontira persuni li jkunu qed jiġu imħarġa, etc. Ħajkun hemm ħafna żieda fil-mobilità intra-Ewropea għal studenti u riċerkaturi u l-membri tal-familji tagħhom, il-membri tal-familji tagħhom ikollhom id dritti li jaħdmu waqt li qegħdin fl-Unjoni Ewropea u l-istudenti jkollhom aċċessu għal suq tax-xogħol. Qed nintroduċu sistema attualment li tippermetti li l-studenti u r-riċerkaturi dritt li jibqgħu fl-Ewropa għall-inqas disa xhur wara li jkunu temmew l-studji tagħhom jew proġett ta' riċerka sabiex jippruvaw isibu xogħol jew jibdew xi negozju naċċertaw li jużaw l-edukazzjoni li jkunu provdejnilhom u em, aħna illi u koll nkunu nistaw nisfruttaw il-potenzjal sħiħ ta' dawna l-imħuħ tant intelligenti. Din ħatkun l-ewwel darba illi per eżempju ħan inkludu l-opers fi strument legali Ewropew, ġifiri direttiva Ewropea ħat irraxxina tagħmel aktar faċli biex in-nies b'talent jiġu fl-Ewropa u jibnu futur aqwa fl-Ewropa u jżiru tkabbiru l-prosperità. Sabiex niżguraw illi dawn l-avvanzi kollha jkunu jistgħu jsiru qbilna bħalunkwe negozjati għal numru ta' salvagwardji proposti mill-istati membri biex jipprevjeru dak l abbus il dejjem moħna fih. Hemm miżuri sabiex inżommu dawn il-miżuri milli jsaħħu jiena jkolli nammetti li kont kritika ħafna għal biżijiet burokratiċi li tant jixtiequ l-Istati membri, imma naħseb li fl-aħħar nixxu nsibu kompromess tajjeb ħafna kif fuq dawn l-elementi bħal dejjem hemm aspetti li aħna ħajoġbuna iżjed u partijiet li joġbuna inqas imma li hija l-iktar ħaġa pożittiva u ma l-iktar aspetti pożittivi ma ħafna akbar minn dawk negattivi. Aħna l-importanti għalina wkoll hija li solvu s-sitwazzjoni li refuġjati li jiġu fil-pajjiżi tagħna. U Ovvjament aħna dejjem nistgħu nimxu bi proposti ambizzjużi innovattivi fil-qasam tal-immigrazzjoni legali, ħaġa li għada fis-sabit tal-Belt Valletta ħajkun tassew apprezzat. Grazzi li l-kull min huwa involut f'dan ir-rapport ta' sanna xi xogħol xi sir biex inlessu test sa nhar it-tnieta imma bla dubju ħajkun konkluż ix-xogħol tagħna nhar it-tlieta u għemnuni wara ħan ċelebraw. Grazzi lil kulħadd ta' l-interess li u rejtu għal-rapport. Grazzi. Signora Vikstrom, fortunatament il-Shadow Rapporters mumiex għaw. Għaw kollegi uħar li xo jitkelmu le? Ah, alors, on va mm, passer U point suivant, c'est 25. Euh, mela naddu għal punt li jmess, punt 25. Il-Sinjura Ċinici. Hija rapporter fuq is-salvagwardji proċedurali għat-tfal fil proċeduri kriminali. Ħatajdilna x'kienu il-progress li sar wara s-trialogu Strasburgu f'Ottubru. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Sinja President, l-ħar trialogu mela fuq dina eh, direttiva dwar il-salvagwardji proċedurali ta' tfal li kunu ġew sospettati jew akkużati. Aħna qegħdin naħdmu b'mod intensiv u nittama li nesċilna nsib eh, naslu konklużjoni seta' test li qed jaqbel miegħu kulħadd. Qegħdin fil-fażi l-iktar diffiċli għax fil-bidu għana konna minna għażla fis-sens illi l nittrattaw dawk l-artikli illi konna qegħdin naħsbu ħansibu inqas diffikultajiet sabiex inkunu nistgħu nħaffu kemm nistgħu biex imbagħad fl-aħħar niffukaw il-ħidma tagħna u l-attenzjoni tagħna kollha fuq dawk l-artikli li forsi kienu ħajjaħtieġu aktar diskussjoni u illi kienu aktar problematiċi għalina. Xorta jkolli ngħid b'mod ġenerali minkejja li kien hemm ħafna diffikultajiet saħansitra fl-aħħar trialogu għax kultant ikun hemm isu atteġġament ta' imblok minn naħa ċertu stati, xorta jkolli nirringrazzja tal-Presidenza tal-Lussemburgu għaliex tassew qiegħda taħdem u timpenja ruħa sabiex nippruvaw nilħu l-mira li nikkonkludu n-negozjati sal-aħħar tas-sena. Ħaġa li ovvjament jiena flimkien mal-ħaddiema u koll qegħdin naħdmu biex nħu għana nringrazzja u koll il-shadows kolla għax dalodu stess fil-fat għajna bitħejja trialogu li mis il-ħamis naċta ta' n Nirringrazzja li l-istaff kollu ta' komissjoni li għatituna l-appoċ tagħhom f'din il-ħidma tant komplessa. Din il-fazi tal-aħħar issa, però soddisfatti bix-xogħol li sar sa issa aħna laqna il-diskussjoni fuq ħafna artikli, speċjalment insemmi uħut li fl-opinjoni tiegħi importanti ħafna. Per eżempju, artiklu 15 li fih irnexxinna ndaħlu dritt tal-minorenni li jkun akkumpanjat mill-persuna inkarigata mit-trobbija tiegħu u jew persuna oħra ta' fiduċja. Mhux biss eh, fil-fażijiet kollha tal- proċediment. Ġifiri dan nħoss li ħaġa importanti anki għaliex kien hemm mhux biss rezistenza qawwija minnaħa tal-Kunsill għalih dal-kunċett u wkoll għaliex dina kienet ħaġa wkoll li la kienet tinsab fil-proposta oriġinali tal-Kummissjoni u laqqas fl-approċċ ġenerali u kien aħna bħala parlament li ħriġna bija u konsolidajnija L-istess ħaġa tapplika l-punt ieħor part artiklu 8 fejn apparti dritt ta' eżami mediku, aħna daħħalna wkoll id-dritt għall-lajnuna medika, kunċett ħafna aktar wiesa' illi u koll ma kienx oriġinarjament fil-proposta tal kummissjoni ġifiri dan u koll huwa riżultat ta' xogħol tajjeb illi sar mill-Parlament. U Ix-xogħol ukoll tajjeb li sar fit-trialogu. Għatem xi punti li għedin jiġu diskussi, però jkolli ngħid li aħna risqin le konklużjoni, issa speċjalment artikli 10, 11, 12 dwar l-estensjoni ta' eh, numru ta' garanzija minorenni kollha illi ħajkollhom mhux biss dawk li jkunu miżmuma il-ħabs imma wkoll dawk illi ikollhom nuqqas ta' libertà jkunu kun ġen naqra libertà tagħhom. U importanti li dina hija ħaġa li nestenduha għal kull tip ta' kull tip ta' każijiet ta' nuqqas ta' libertà personali mhux biss meta jkunu iddaħlu il-ħabs. Imbagħad hemm ukoll il-kwistjoni tal-protezzjoni tal-privatezza tal-minorenni, l-interrogazzjoni wkoll. Imma, il-mikjadan kollox artiklu 6 għadu l-iktar wieħed jiebes id-dritt tal-avukat u artiklu 2 għandu xtaqsam ma l-kap ta' applikazzjoni tad direttiva ovvjament. Qed bosta drabi din is-sala illi meta tkellmu dwar minorenni kultant wieħed jaħseb l-affarijiet huma iktar faċli. Jien għandi ħafna esperjenza anke qabel ma kont membru parlamentari f'dan il-qasam u fil-fatt eh, aħna għalhekk qegħdin indaħlu ċertu garanziji konsiderevoli sabiex forsi dawn ukoll ikunu jistaw eventualment japplikaw ukoll għall-adulti. Artiklu 6 dritt tal-avukat huwa wieħed minn dawk l-aspetti li qed jippreżentalna ħafna ostakli. Fil-qosor però naħseb il-problemi jew lenin huma propju minħabba reżistenza tal-kunsil għal dal-kunċett tal-, kunċett tal aċċess obbligatorju għall-avukat. Mbagħad nfakkarkom illi hemm ukoll il-kwistjoni direttiva fis-suwa lawyer għaliex minna nfisha mhix ħaġa problematika, problema jiri dik id-direttiva għandha qatt ta' derogi illi żgur mhumiex aċċettabbli f'direttiva illi tiffissa id-drittijiet tal-minorenni fil-proċedura Eh, kriminali u ovvjament dejjem qegħdin inżidu aħna l-ħarsin u protezzjoni għax kif nafu l-minorenni huma aktar vulnerabbli u għalhekk għandhom bżonn ta' livell ta' ħarsien u protezzjoni aqwa. Aħna qegħdin naħdmu ħafna u ħafna biex nippruvaw nilħu il-miri tagħna u jekk irnexxielna kif tassew nawgura li fuq dal-artiklu 6 dritt għalla ta' avukat nsibu soluzzjoni tajba nistaw forsi fil-qasam tipiku ta' negozjati nipruvaw u koll nkunu daqxajn aktar flessibli fuq artikli oħra anki per eżempju fuq ċertu aspetti ta' artiklu 2. Nittama illi bekk jirrexxina nagħlqu trialogu sal-aħħar tas-sena riżultat li kun tas-sewsa biħax kull l-ewwel darba illi fuq livell leġislattiv Ewropew toħroġ leġislattiva propju fuq il ħajsin tal-minorenni u hemm ħafna aspettattiva minn naħa pajjiżi propju għali għadi l-direttiva. Nim illi jirna xinna għadna għadin naħdemmu baqalna trialogu għat ta' xaru kif ukoll ieħor għal 25 ta' xar fil Strasburgu. U ovvjament bejn dawn it-trialogi ħafna laqat tekniċi u laqat ma' shadows intamaw illi jirna xirna nikkonkludu il-ħidmit ta' trialogu sal-axar ta' s-sena, grazzi. Grazzi ħafna, Signora Rapporter. Mawx ħafna kollegi illi għadu hawnhekk il-lejla. Forsi tista' tibatilna nota dwar ir-riżultati ta' dawn negozjati għal membri. Din hija importanti għax kif qed inti l-ewwel darba li qegħdin noħorġu b'din it-tip ta' u forsi allura tista' tibatilna dak li għattilna inti lill membri l-oħra bil-miktub. Issa eżis kollegi naddu għal punt li mess il-prezentazzjoni tal-rapport fuq l-implementazzjoni riżultati tal-programm Pericles għal protezzjoni ta' l-euro kontra il-falsifikazzjoni. Il-program Perikli 2020 huwa program ta' azzjoni li tinvolvi taħriġ fost l-oħrajn biex tħares il-euro kontra kontrafazzjoni. kontra Il-perjodu jingħala fil-30 ta' Diċembru 2020 fuq regolament ta' tal-2014. Issa, dan ir-rapport jilħaq ir-rekwiżiti għall-2014. U għalhekk Nixtieq issa ngħaddi kelma lill-Kummissjoni jekk ikun hawn xi membri li jixtiequ jitkellmu jistgħu jagħmlu dan wara preżentazzjoni. Grazzi, Signor President, tal-Kummissjoni tajtuha l-opportunità tippreżenta dan ir-rapport fuq l-implementazzjoni tal-programm Pericles 2014 jina nishtiq intikom informazzjoni speċjalment fuq dan il-programm ehm, Pericles 2020 u nipprova wkoll insemmi l-iktar azzjonijiet importanti li inkisbu fl-2014 u it un mbagħad futura. Nixtieq naqsam magħkom ukoll xi informazzjoni dwar it-teddida tal-kontraffazzjoni tal-euro l-istatistika tal icb turina li għall-2012-2015 kien hemm ċifra li żiedet vizavi numru ta' konservazzjoni meta mqabla ta' falsifikazzjoni meta mqabla ma' periodu ta' qabel. Dan abbażi tal-informazzjoni li publikat li sibi fis-sajf 2015 fejn jidher li fl-ewwel nofs tal-2015 450 elf karti tal-euro ġew falsifikata, ġifiri zida ta' 37% meta mqabla ma l-ewwel semestru 2015. Ġifier hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar statistika li żdiedet fil-każ tal-falsifikazzjoni tal-ewro. Imbagħad fuq il-muniti, iċ-ċifri wkoll qegħdin jiżdiedu. Rajna qabda kbira fil- uh, Porto Marino Snapli eh, ħar 2014 fejn 300.000 munita eh, falsifikata allegatament li saru fiċ-Ċina inqabdu. Eh, Imbagħad qed naraw iżjed falsifikazzjoni fil-muniti għax il-muniti issa kapacitajiet elettromagnetiċi um, karatteristiċi tal-muniti huma simili ħafna għal dawk um, oriġinali, ġifiri per esempio l-magri jisibu diffiċli ħafna biex jidistingu bejnietom u anki l-holograms fuq il-karti tal-euro jistaw jinxtraw u koll minn fuq l-internet u għanna u koll kubarije ċiniżi li għadin ibijaw dawn il-holograms għal ftit flus. U ovvjament un basso il ta' gruppi ta' kriminalta organizzata jużawhom sabiex falsifikaw l-euro. Id-dritta tal-Europol tal-2014 xejdinna li 1.2 miljun ta' karti tal-euro għabdu mill-pulizija ta' valur totali ta' 66 miljun euro. Il-rapport sokta tal-Europol jgħid inna wkoll lilli, meta wieħed iqis il-livell ta' l-euro, fatt li żona euro tkabret, kibret, dina ħajkun iktar effett ħajkun iktar faċli biex gruppi ta' kriminalità organizzata jiffalsifikaw dawna il-karti tal-euro flimkien ma um, kriminali li jkunu involuti fi traffikar kif ukoll fi drogi. Allura għandna programmi bħal Pericles li jippruvaw jindirizzaw din it-teddida fuq ħafna livelli. Nixtieq nirreferi għad-direttiva li ġiet adottata mill-Leġislatura Ewropew u diskussaw wkoll fi Komitat Libe. Id-direttiva 2014-62 adottata fl-2014 u l-istati ħarsin akbar ta' l-Euro pervers ta' miżuri ta' liġi kriminali importanti aħna nużaw ukoll miżuri amministrattivi bħal pereżempju l-autentikazzjoni sabiex din it-tedina nżommuha taħt kontroll. Tika biex ndikom daqsxejn ta' kuntest ta' teddida li qegħdin diskutu issa. Il-programm Periklis innifsu dana bażikament huwa program ta' taħriġ u skambju e, ġi stabilit għalfejn u ġi estisu bat biex ikopri il-periodu finanzjarju 2006-2014 u istanna l-programm Periklis 2020 attwali għas seba snin li ġejjin u fil-fat Fortunatament kien bis 2015 li nexilu jiġi esti dan il-programm għal l-istati membri li mumiex parti miż-żona euro permezz regolament tal-Kunsill separata l 2015 u għal l-2014 kienu biss stati membri tal zona euro li nexxilhom jibbenefikaw minn dan il-programma seba' snin qegħdin nitkellmu dwar ammont illi huwa limitat iżda xorta waħda importanti qegħdin nitkellmu fuq 7.3 miljuni għal dawn is-seba' snin li qegħdin niddiskutu. Ġifieri sar aħħar ta' Diċembru 2020. il programm Pericles ġi modernizzat meta mqabbel ma dak ta' qablu ġi simplifikat u aktar azzjonijiet saru eliġibbli apparti minn hekk għandna wkoll monitoraġġ u rapportaġġ illi ir-rekwiżiti għalihom ġew aġġornati wara kemm bżonn ta' rapporta iktar regolari fuq l-azzjonijiet l stakeholders fostom il-Parlament Ewropew. U għalhekk aħna għabbażi ta' artiklu 13 qegħdin nippreżentawlkom ir-rapport ta' l-2014. Għal-2014 il-budget illi ingħata lil Periklis mill-autorità budgetarja kien ta' 924.000 euro u l-ammont il maġunza tal-ammont ġi allokata xar proġetti fil-faġġor finanzjati kien hemm stati membri wkoll ta' żona euro li benefikaw fostom l-Italja, Franza u Spanja li huma l-iktar effettwati mill danna li falsifikar fi fatt huma għalhekk l-iktar li jużaw il-programm Pericles kellna erba' proġetti li ġew inizjati mill-Kummissjoni u dawn l-għaxar proġetti kollha tistgħu sibuħom f'aktar dettal fl-ewwel għannes memus mar-rapport. Sessjonijiet kien jinkludu seminars, taħriġ tekniku, skambju tal-personal u studji. L-azzjonijiet kienu jinvolvu primarjament reġjuni eh, sensittivi fid-dinja u fokus area speċifiċi fl-2014 kienu l-Amerika Latina, l-Izjed, il-ċile u kellna wkoll l-attivitajiet fil- Kolombja li hija hotspot tal falsifikaj tad-dollaru per eżempju u iffukajna ukoll fuq l-Albanija u Turkija ġifir il-vant tal-Ewropa xumma u koll huma meqjusa bħala reġjuni ta' distribuzzjoni. Madwar 662 esperit ħadu sem f'dawn l-azzjonijiet ta' Pericles, u l-parteċipanti ġew kemm minn barra kif ukoll minn l-Unjoni Ewropea stess, il-maġġoranza ovvjament ġew minn pajjiżi Ewropej. Il-sfonta dal-parteċipanti kien mill-polizija biċċa kbira minnhom iżda kien hemm ukoll parteċipanti ta' professjonijiet differenti li parteċipaw. Kenna per eżempju personal tal-Banek Ċentrali, prosekuturi, umħalfin. Għalek, rajna iktar umħalfin, iktar prosekuturi pubbliċi li parteċipaw f'dan il-programm Pericles iżda xorta kien jinkludi element qawwi ta' kooperazzjoni reġjonali fih. U ħadidna wkoll biex inħarġu pereżempju awtoritajiet ta' pulizija fil-Kolombija. Eżempju pożittiv ħafna dan għax ċertu hotspots propju fil-Kolombja illi joħorġu anki l-euro u mhux biss id-dollaru falsifikati hemmhekk, għalhekk importanti li naħdmu flimkien ma' servizzi segreti tal-Istati Uniti fil-post. Hemm ukoll diversifikazzjoni ta' tipi differenti ta' azzjonijiet jeżistu wkoll studji illi jenataw per eżempju sabiex wieħed jistudja l-isfond tal- nies li jkunu qegħdin jieħdu dil-azzjoni kriminali. U hemm bżonn ukoll naħsbu dwar il-ġenerazzjoni futura tal-moniti tal-euro. Nixtieq insemmi bost partikolari konferenza ta' Frankfurt li saret fl-2015, fil-bidu tal-2015, organizzata fl-imkien ma' Europol u l-ECB, fejn ġabret fl-imkien 170 espert minn 40 nazzjonalità differenti u fil-fatt saħ din dwar l-importanza ta' kooperazzjoni internazzjonali u il-fatt li il-falsifikazzjoni internazzjonali il-falsifikazzjoni ta' noti hija fenomenu internazzjonali u iridu naħdmu fil kimma ċina li għadha ma ratifikax il-Konvenzjoni ta' Ġenevra, konvenzjoni importanti tal-1929 propju fuq il-prevenzjoni u il-ġrida tal-falsifikazzjoni tal-flus madwar id-dinja u sfaċilita u kol kooperazzjoni legali u em, tajtu kol il-pajis irrit iħares muniti u flejes ta' pajis jħor bistess mod kif tħares il-flus taħħa propju. Issa, ħanna il-pjan ta' ħidma nwali għal-2015, diskutejna dan, dan il-program ta' ħidma fl-imkien ma' l-Istati Membri l-ICB u l-Europol fil-qafas tal-grupp ta' esperti tal-Kommissjoni u il-grupp ta' kontrafazzjoni Ewropew. Ġew identifikati prioritajiet u azzjonijiet illi jistaw jittieħdu fl-istati membri l-iktar effettuati. Bħala priorità xorta għanna xlok tal-Ewropa u ħankomplu għaddejjien bazzjonijiet sabiex intejbu protezzjoni tal-euro f'pajjiżi terzi bħala Amerika Latina u nittamaw il-reazzjonijiet futuri komplu jissaxu kol kooperazzjoni maċ-Ċina. Il-Kummissjoni attualment qed tagħmel monitoraġġ tal-programm ta' ħidma tal-2015 u ovvjament kif ikollna r-riżultati nadduhomkom hawnhekk lilkom lill-Parlament Ewropew anke lill-Kunsill. Biex nikkonkludi naħseb illi il-programm sal-2020 ser ikompli kun effettiv għal ġlida kontra il-falsifikar ta' muniti u ta' flus. Għaw zoċ kollegi biss fil-kamra, ir-rapport tiegħek huwa importanti ħafna, imma ma nafx is-sinjura Ċiniċi u s-sura għijari jixtiequ jgħidu xi ħaġa. Iva, Sinjura President, jiena nixtieq nirringrazzja ħafna l kummissjoni għal dan il-rapport, dan huwa suġġett ta' interess kbir għalina u nittama illi nkun nista' niddedika fit mill-ħin tiegħi Eh, għalih ukoll għaliex is-suġġetti kollha tal-Kumitat Libe kollha huma interessanti, iżda biex tokkupa biex eh, tieħu ħsieb is-suġġetti kollha trid ġurnata li fiha sijab ta' tlettijiem. Madana kollu, dan huwa rapport interessanti ħafna li jorbot ma' l-aspett l-aktar tekniku u ma l-aspett aktar legali. Iżda anka ma l-aspett ta' investigazzjoni wkoll li għalhekk jitlob illi aħna naħdmu flimkien bħala stati membri, iżda mhux biss hemm bżonn li naħdmu wkoll ma' dawk il-pajjiżi terzi illi sfortunatament minnhom tkun ġejja eh, il-falsifikazzjoni ta' flus ukoll. Tkellimna ħafna fuq il-falsifikazzjoni anke tal-muniti u naħseb li dan huwa wieħed minn l-aktar fenomeni diffiċli sabiex tiġġieldu għaliex forsi għal min jieħu ħsieb għal min jiffalsifika l-muniti hija xi ħaġa verament faċli. Nixtieq inkun naf jekk hemmx eh, xi ħaġa li hija speċifika iktar għal karti u xaġa speċifika għal muniti. Zajna interessani ħafna u koll naf dwar kooperazzjoni bejn il-pulizija jieġifiri fil-fazi ta' investigazzjoni u anka l-kooperazzjoni legali. Il-kooperazzjoni mhux biss mal-Europol u anka mal-Eurojust fl-aspett mill aspet ta' rati, iżda anka kooperazzjoni mal istati membri individwali jekk il-programm Perikle u xbiħsibu jindirizza dawn l-affarijiet b'mod speċifiku. Per eżempju, jafux eżattament kemm persuni operaw f'dan is-settur, fis-settur tal-pulizija, tal-inforzar, etc. Iżda anka fil-qasam mill-aspett legali jekk nistawx eh, nindirizzaw b'mod aktar speċifiku Eh, din il-problema minħabba illi hija problema li kull ma jmur qed tikber. Jiġifieri l-kooperazzjoni li teżisti hija biżejjed jew hemm bżonn illi nkomplu nistimulawha din il-kooperazzjoni bħalma jiġri f'diversi setturi oħra fil-fażi ta' investigazzjoni. U anka um, kooperazzjoni bejn il-rati tal-Istati membri u anka ma' pajjiżi terzi. Iva, sinjura, Inti kellek ħafna mistoqsijiet, għamlu l ħafna mistoqsijiet un tikit ċans ti rispondijom. You mentioned... Uh, iva, kontent ħafna li inti semmej dawn il-punti rigward il-kooperazzjoni ġudizzjarja. Ija fil-fat din ir-raġuni għaliex dan il-program Pericles għet jindirizza u jiprova jsaħħaħ il-kooperazzjoni ġudizzjarja biex ikun hemm skambju tal-personal, iżda anke jkun hemm workshops pratiċi għal kooperazzjoni ġudizzjarja bejn l-awtoritajiet biex dawn ikunu rappreżentati aħjar. Aħna konna kuntent ħafna naraw illi pereżempju fil-konferenza internazzjonali ġewwa Frankfurt ħafna ħafna u ħafna rappresentanti ta' servizzi ta' prosekuzzjoni iżda anka awtoritajiet ġudizzjarji kienu preżenti hemmhekk, mhux biss jiġifieri rappreżentanti tal-Istati Membri iżda anka rappreżentanti post l-oħrajn tal-Peru u tal-Kolombja. Din il-kooperazzjoni internazzjonali hija partikolarment importanti u trid titjib. Eh, issa, rigward il-kooperazzjoni tal-Pulizija, aħna kuntent ħafna illi per eżempju il-karabinieri tal-Italja għamlu diversi skambji ta' informazzjoni mal-autoritajiet tal-Polizija fl-qsma tal-Balkani, tal-Punent, partikolarment mal-Albanija u ma' autoritajiet oħra f'dan ir-raġun biex ikollhom taħriġ fuq il-post prattiku biex bekk ikunu jistaw jikkoperaw fl-imkien u jipprovdu anka taħriġ tekniku u tattiku Barra minn hekk hemm ukoll l-uffiċċji ċentralizzati illi jridu jiġu implementati u jiġu jinfetħu fid-diversi stati membri, iżda anka fid-diversi pajjiżi madwar id-dinja biex bekk ikun hemm aktar investigazzjoni koordinata għal ġlida kontra il-falsifikazzjoni u anka biex niffaċilita l-kooperazzjoni internazzjonali, ġviri bla dubju dinja waħda mill-prioritajiet ta' Pericles u rridu nużaw dawn l-azzjonijiet biex intejbu il-level ta' investigazzjoni. Dan kemm mill tal-aspett tekniku kif ukoll dak eh, legali u ġudizzjarju. Kollegi, wasalna fl-aħħar punt tal-aġenda tagħna qed nitkellmu fuq proċedura li hija rari għal kumitat tagħna. Jekk fimt sew is-sur Ġambanski poġġa żewġ mistoqsijiet il-Kummissjoni Ewropea l-ewwel nett kienet saret fit-18 ta' ġunju ta' din is-sena u t-tieni waħda tpoġġiet fit-2 ta' Lulju ta' din is-sena. Sissa ma rċevejniex risposti minnaħa tal-Kummissjoni sur Zambanski ma jistax ikun mana il-lejla u jesponi l argumenti tiegħu u għalhekk jiena nixtieq nisma' il-Kummissjoni tgħidilna għal xiex x'qed jiġri x'inhija il-proċedura u għaliex is-Sur Ġambanski għadu ma rċeviex risposta. Min se jitkellem għan l-Komissjoni? Sinjur? Grazzi, Sinjura President, jena ser nwieġeb fisem il-Kommissjoni. L-ewwel qabel kollox nixtieq niċċara illi skont l-informazzjoni tagħna it-tweġibiet bil-miktub għaż-żewġ mistoqsijiet safenna fuq aħna inbatu it-tnel li huma it-tweġiba għal mistoqsija ta' numru 10664 intbatet f'Ottubru u it-tweġiba għal 9971 intbatet fil-21 ta' Ottubru. Issa, rigward l-ewwel mistoqsija l-ura. Dik illi għalija intbatet tweġiba nar it-2 ta' Ottubru. Għawek il-Kummissjoni tiġbet l-attenzjoni ta'kom illi il-mistoqsijiet illi l-Onorevoli Membru illi u eh, l-onorevoli membru was għamel il-mistoqsijiet tijaw kienu fil-fat mistoqsijiet li saru qabel ma il-Prim Ministru tal-Italja eh, għamel il-kommenti tijaw dwar din il-problema ta' rifugġjati u għalek ma kolni xadna deċidejna dwar ir-riallokazzjoni ta' 40.000 persuna u ta' 120.000 persuna rispettivament fil-fat il fuq l-40.000 persuna ntlaħaq f'Lulju u ġi adottat formalment settembru, l-14 ta' settembru, un-bat fuq il-120.000 persuna eh, rilokazzjoni tagħhom eh, ntlaħaq ftehim nar il- 22 ta' settembru. Jiġifieri ma naħsibx il-Kummissjoni għandha għalfejn tikkumenta aktar fuq din il-mistoqsija, nkella tkun biss qed tispekola fuq azzjonijiet illi l-Italja tista' tiddeċidi dwarhom, però eh, sa issa qatt m'għandix eh, il-mandat biex tagħmel hekk. Ma nafx jekk tridniex illi ngħaddi mill-ewwel għat-tweġiba għat-tieni mistoqsija. Iva, mela, it-tieni mistoqsija marbuta ma' situazzjoni fil-Bulgarija. L-onorevoli membru talab sabiex il-Bulgarija tiġi trattata bl-istess mod e kif ġew trattati l-Italja u l-Greċja rigward il-proposti ta' riallokazzjoni tal-Kummissjoni. it e tweġiba Tana tisħaq fuq il-fatt illi s-sitwazzjoni fil-Bulgarija ma tistax tqabbilha ma' sitwazzjoni fl-Italja u fil-Greċja, partikolarment għaliex u partikolarment brabta ma l-emigranti illegali. U għawek nista nġbet l-attenzjoni tal-onorevoli membru għal data li għanna rigward il-rigward l-emigranti illegali illi bejn jannar u novembru ta' din is-sena waslu għal 26.000 persuna illi inqabdu b'mod li qed jaqsmu b'mod illegali il-frontiera bejn Bulgarija u Rumanija. Illi ma tistax tqabbilhom kifet mal-figuri tal-simi legali fil-Greċja, per eżempju, illi huwa iktar minn 630.000 u fl-Italja l-ammont il-axħaq aktar jisupra il-140.000 eh, persuna, jiġifieri kif tistgħu taraw il-figuri huma ħafna kbar fil kas tal-Greċja u l-Italja. pero xorta waħda il-Kummissjoni qed tibqa' segwi mill-viċin is-sitwazzjoni fil-Bulgarija u l-lesta illi tipproponi mekkanizmi ta' riallokazzjoni simili jekk is-sitwazzjoni fil-Bulgarija tqarreb dak illi ġara fi żewġ stati membri l-oħra l-Italja u l-Greċja. Thank you. Grazzi. Mux ġampanski nifel. Grazzi sur ġampanski mux ija taw. Imma għaw l-assistent tijaw u l-assistenzi jħu il-noti u jaddi il-risposta tal-Komissjoni l senjux Bekk kina stawna l-agenda tagħna il-laqa li miss se tkun fis-16 ta' Novembru fi Brussell nixtawguralkom il-lejla it-tajba. Grazzi.